Dear colleagues, uh, good morning. Thank you for last night, those of you that attended the cocktail. Signori, nil-għakom, grazzi għal minn attenda l-cocktail il-biraħ naħseb uh, kien reċiviment sabiħ mod tajjeb kif intemmu dan il-komitat, anke l-dawk l-maħadussem. <laughs> Dilkom, miskom tistu s'oba ma jem nitamalli kellkom xaħġa ħjar xtamlu, jina ma saġni maġina eh, lejla ħjar mil-bira. Nilqakom issa għall-aħħar l-aħħar laqatana hawnhekk f'din il-leġislatura. Kien privileċ illi kont ċertakom, kienet jibsa ximdaqiet ikolli ngħid. Imma fejn item it-tem il-politika tibda ħbiberija jiġifieri ħanħares lura dawn il-ħames snin ħafna ħafna simpatija u memorji sbieħ. Jiena tallimt ħafna minna ħatakom, tallimt ħafna ta' xinuma kif numa l-bniedem, kif l-bniedem, kif taħdem kooperazzjoni tajba, li kollok kollegi passjonanti illi eh, għalmuni mod passjonanti x'inhi l-politika minna tagħhom u mis-perspettiva tagħhom. Il-kol intom karattri tant interessanti u jiena ħossi kien privileġġ li sirt nafkom. Tassew ħadd ħafna gott, ħafna mill-gazzijiet insomma. Ximdaqt kienet jibsa iba. U illi eh, jiena jiena tajdin il-kariga kienet waħda ta' sfida minn ximdaqt ukoll, imma tal-limt ħafna, tal-limt ħafna dwar in-nies in ġenerali, il-bniedem in ġenerali, u l-individwi in ġenerali. Eh, u tal tafna fuq l-istati membri, <laughs> specialment Spanja jkolli ngħid. Jiġifieri meta nitlaq mill-politika, ħan vjaġġa ħafna fi Spanja u naħseb fikom u naħdu naħseb fil-postijiet kollha fi Spanja illi tant drabi eh, kienu punta diskussjoni tal-laqgħat tagħna. It is time for the very last meeting and and um... Mela, rridu niftħu l-aħħar laqanet jiena Mussen temma din il laqgħa palċa keser jieħu posti jina rrit naqbad titjira imma għan nibda un bat naraw sa fejn nassu. Mela, fuq il-tħabbir li għanda fuq il-pozizjoni tal-stati membri li talbit għalde li daħal il- mistoqsija bil-fom riżoluzzjoni, il-koordinaturi dizġidew illi il-segretarjat ser uħad diskussjoni diskussjoni l għalimis tal-kornaturi bil-leġizatura li jmiss. Il-gwe, il-talba tal-gwe għal diskussjoni fuq il-proċedura, fuq kif nużaw ir-regoli, istedinna s-servizzi legali biex jitkellmu u l-kornaturi ħadu nota tal-fatt illi il-mod kif il-proċedura kien skont il-servizzi legali u għadna nozz tal-fatt li huwa fidejn il-koordinaturi biex nevitaw din is-sitwazzjoni biex idaħħlu il innis tagħhom stess li inti taqsam it-tim tiegħek u inti tuża t-tim tiegħek. Il-koordinaturi deċidew ukoll li żewġ naħat tad dibattitu għandhom jiġu riflessi fil-kontenut tal peti Ta' tmiem din il-leġislatura il-segretarjat se jkompli jħejji dokumenti pas-soltu ħajkolkom sa tliet ġimgħat biex eh, tarawhom. U mbagħad fuq stock taking tar regoli fuq iż-żjarat ta' sejbit dwar il-fatti bħal għal-membri ex officio, is-segretarjat ħajara li l każijiet kollha u kull ma għal ħadna nota tagħhom u dan irreferejna għalih għall koordinaturi li tim li mis ġifieri s-risolvuha. Nittamaw b'mod eh, flessibbli u aġġornat. Da kollox, issa fuq il-rekomendazzjonijiet ikkontestati għadda tajnijom fil-forma li jiena eh, proponejt b'ċezzjoni ta' wieħed seba' tlieta talba fuq il-punti B, petizzjoni 764 383 li ħana l-oħ, wieħed erba dista se jibqa miftu u skedat għalla iktar il-qoddim 481 sena l-oħ 447 ħajerġa joħroġ flaqa li jmiss 456 u 520 sena l-oħ u l-koordinaturi wkoll ħadu nota tal-minuti ta' dak li seħħ fil-grupp ta' tmexxija Steering Group l-4 April u kien hemm informazzjoni wkoll li ħadu nota tagħha u dak kollox min-naħa tiegħi issa. Mela nistgħu nadattaw la bozza l-aġenda. Naddu minnu fi għal vot eh, fuq il- żjara ta' sejbit tal-fatti f'Valledora l-Italja li ħasseħ qabel il-mini tas sena l-oħra. Isni ħassejt li l-bira ma diġà li kien qisu l-bira ma kien diġà sena ilu. Għandkom il-karti tal-votazzjonijiet tagħkom ta' wis mela kompromess numru wieħed ta' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erba' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 huwa vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. 12 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. 18 vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Għan u it-tini parti, niftħu l-votazzjoni. Mandiċ, vot wieħed. Margaret, il-vot jekk importanti ħafna f'dal każ. 13 eh, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, kompromess serba favur, kontra astensjonijiet diet 16 favur kontra astensjonijiet diet 17 favur kontra astensjonijiet diet 19 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 Mela nivverifikaw it-tieni parti favu uh, eh, niftuha propjament. Niftu l-votazzjoni. Nalqu l-vot. Margaret approvat iva mela għadda b'vot wieħed. 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet u issa l-aħħar vot il-vot elettroniku vot miftuħ Mela ġiet adottata b'mod unanimu, proset tassew. Beatrice, proset tassew. Mela dal dawk li jixtiequ jitilqu mis-sala kom naqa ċans biex tagħmlu dan, mamlu dan malajr biex nistienu l-petitioner biex jieħu sem. Nixtieq nżid illi kien min għandu Sis, ġu minn għandu marbut mal-Bahar Baltiku jibqa. So let's start. Now people have left the room or, or are just on, on their way. Petition. Mela n-nisa għadhom qed jitilqu petition 578 minn Mats Nikolajsen fuq il-ksur tal-leġiżazzjoni Ewropea biex ikun hemm espansjoni tal-akwakultura. Din hija petizzjoni li ġiet diskussa darbtejn fil-Kumitat f'Novembru 2017 u Mejju 2018. Aħna batna ittra lill awtoritajiet Daniżi wara din il laqgħa f'Settembru 2018 u tlabniehom għal informazzjoni aġġornata. U sal-lum ħadd għadu ma wieġeb s'issa. Aħna n-opinjoni mill-pex, il-Kumitat tal ġifiri, jaqblu bisħieq mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ġifi jgħidu li m'hemmx ksur tal-liġi tal-Unjoni. Aħna tlabna li jkun hemm opinjoni ta' Envi ma kenniex segwitu u dan huwa l-isfond u nistaqsi Kristina Christine Bille biex tippreżenta ftit il-petizzjoni. Ħames minuti jogħġbok. Grazzi, grazzi tal-li permettajtunna li enerġu niġu lura nippreżentat nista' nitkellem bid-dani xu xekka għax l-interpreti. U għanna nis nisimawna u wkoll fl-screen. Mela, kif edna dan huwa każ li jiena naħdmu fuq u għal xi żmien issa u aħna dak li konna qegħdin nilmentaw fuq u kien illi l-gvern Danis iddeċida li juża spazju ambjentali li ġie maħluq skont il-gvern biex meta konna qegħdin naħdmu biex innaqsu l-ammont ta' nitroġenu fil- ehm, l tagħna u sena l-potenzjal nżidu l-akwakultura. U dana ser jiġi permess biex jieħu post dan in nitroġenu U edna le, dan bars bla sens, għaliex din l-ideja li tikollok l spazju ambjentali mhux qed jiġi diskris termini legali. U il-punt ieħor huwa mm, diffiċli jekk inti ħassib konċett legali. Jiena ma nafx jekk għandek slide, mara dan huwa dinja mappa u ħansibu sitwazzjoni fejn in-nitroġenu u l-fosforu huwa jinstab. Tista' tara l-ilma ta' kwalità tajba, l-ilma ta' kwalità ħażina u fejn il-tikek il-bojot huwa fejn ekokultura tinstab. U għan tiet per pożizzjoni ħażina jew tajba u dan qed jiġri minħabba li Hemm pakkett tal-akwakoltura u l-ikel li kien adottat mill-gvern li ħaj kollu dan it-tip ta' nutrijenti fl-ilma. Imma mm, għadu ma ma ma daħalx fis-seħal u fejn ħasbu li jeżisti fil-fatt ma jeżistix għax il-bdiewa ma dattawx in-naħa tagħhom tal-pakkett ikun illegali allura li aħna nżidu l-ammont ta' nitroġenu fl-ilma jekk is-sitwazzjoni diġà hija fqira. Jiġifieri hawnhekk qed inħarsu lejn id-Danimarka, imma mhux biss id-Danimarka hemm l-ilma tad-Danimarka, imma jaffettwa l-Baħar Baltiku u l-pajjiżi kollha li għandhom frontiera mal-Baħar Baltiku. Jiġifieri għandna bażi għarriqa u adottajna leġiżlazzjoni fuqha biex nippermettu l-espansjoni tal-akwakultura fil-fadan u għaslajt li jmiss Għawek għattara direttiva tal-qafas tal-ilma Danimarka tirrispetta u xi każijiet fil-fatt laqqas biss Edin, rip fejn suppost dak li suppost kellhom jiksbu, hawnhekk qed naraw l kol kultura li appjanata. Jekk qed naraw il- Eastern Jutland dawn iridu jizdiduh dan b'65 tonnellata ta' tin ta' nitroġenu li jiżdied f'żona illi titqies f'kondizzjoni ħażina. Diġà, ġifi din taħassibna ħafna li dak li ħassibna hu illi l gvern Danis irid iddewwem il-ħtiġijiet tal-direttiva tal-ilma, ġifieri danna apparti l kwalità tal-ilma. Jiġifieri da minkejja l-fatt illi ma għamlux dak li suppost għamlu u um irridu wkoll jittardjaw l-implementazzjoni ta' dak li suppost japplikaw. Ġifiri ħaġa tajba li ter permettu l-enerġu nġu għonlek li tamaw li sa' naħnu flimkien biex ikonna wkoll il komissjoni li tindirizza din il-kwistjoni biex il-gvern danis jimxi fid direzzjoni t tajba f'termini tal-ambjent. Eh, tal-bahar. Jina Matt Nikolajsem għandi mistoqsija għal komissjoni il komissjoni taf illi situazzjoni ta' tniġis fil-Kategat u l-Baltiċi. Hemm ħafna iktar nitroġenu milli irrapportaw il-gvern Danis. il komissjoni taf ta' din is-sitwazzjoni. Grazzi. Mela dinja waħda minn ftit opportunitajiet somqa fil-verità nista' nitkellmu fuq xi ħaġa sabiħa li minn qosalija nitkellem fuq issa u nixtieq ningrassjom il-koll għaliex intom iddiskrivejtu dan mod ċar ħafna għax setet kienet petizzjoni Zvediża jew Pallakka għaliex fil-fatt hija l-istess silma u l-ilma u l-arja ma jirrispettawx eh, eh, frontieri u ovvjament aħna interessati biex naraw x'għandha xi tgħid il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni wiġbed darbtejn u ma jgħidu l-Kummissjoni tgħid ġifieri illi m'hemm xejn illi jindika illi hemm ksur ta' liġi Ewropea f'dan ir-rigward. U għal ukoll illi il- hija sempliċiment akkuża li d-Danimarka kisret dawn ir-regoli, jiġifieri Ejja ngħaddu għal din it-tema, nkomplu din it-tema ta' Skandinava, ngħaddu għal kommissjoni. Smit inleg ħabu engelska swat. <laughs> Flera persona kan fashto. Wi. U issa nkomplu bl-intervent eh, tiegħi bl-Ingliż. Qed nitkellmu fuq id-diversità ta' 24 lingwa uffiċjali. Tistgħu tażlu l-lingwa tagħkom jiġifieri. Iva, grazzi. Naħseb li petizjonanti diġà tkellmu fuq il-leġiżlazzjoni u dak li għandna wkoll fil-pakket tal-agrikoltura li ġie maqbul mill-gvern Daniż f'Diċembru tal-2015. Jiġifieri jiena m'iniex se nidħol fiktar dettal minn hekk. Imma Xtaqt ngħid li l-leġiżlazzjoni daniża tagħti l-opportunità lill ministri biex jgħaddu liġijiet fuq l-istrumenti eh, marittimi meta jkun hemm eh, agrikoltura ġdida jkun hemm eh, tiġi miżjuda. Imma din mhix meqjusa bħala ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq l-istrateġija marittima u l-habitats Dawn kollha jridu jsiru qabel ma jingħata permess hekk kif insibu wkoll fix-xogħol preparatorju tal leġiżlazzjoni fid-Danimarka. Dan ix-xogħol ta' preparazzjoni wasal għall applikazzjoni diretta tal-liġi. U għalhekk il-Kummissjoni taħseb illi l-emenda fuq eh, dan l-att tal-protezzjoni ambjentali u l-emenda mhix qiegħda tikser il-liġi tal-Unjoni kifet diġà il kumitat Mejju eh, li għadda aħna konna tinsegwu sitwazzjoni mill-viċin mad Danimarka sabiex niżguraw li l-liġi ambjentali tal-Unjoni eh, nibqgħu nimxu magħha. U bħala parti minn dan is-segwitu id-Danimarka issa trid twieġeb għall mistoqsijiet tagħna eh, f'Settembru tas-sena l-oħra fejn dan l-att jgħid li mhux biżżejjed li jkun hemm kompens eh, fl-aspetti marittimi u rridu nħarsu lejn l-ordnijiet eh, tal-istatut jekk ikun hemm bżonn. Dawn ukoll jiġifieri jiġu adottati mill-Ministeru imma minn kif ġejna informati ma teħdux dawn l-ordnijiet statutorji mill-Ministru sissa u safenna fuq aħna wkoll hekk eh, kif ġie konfermat fuq il-PowerPoint eh, mill-petizzjonanti, qed nitkellmu fuq l-agrikoltura, akwakultura pjanata. M'hemmx permessi għall akwakultura ehm, kumpens għall awtoritajiet marittimi li nataw sissa, jiġifieri <clears throat> m'hemmx indikazzjoni tal-ksur tal-liġi tal-Unjoni fl-applikazzjoni tal-att. U allura abbażi ta' dan il-Kummissjoni mhix bessiba tieħu Eh, iktar azzjoni fuq din il-kwistjoni. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjak, kont ċara ħafna mhux se tittieħed iktar azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Mela, ngħaddi kelma lill-kollegi Margaret Auken, jekk jogħġbok. Iva, din hija waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet li insibu ruħna fihom ħafna drabi. Il-Kummissjoni Eh, taħseb illi rridu ġifiri namlu l-affarijiet wara, wara li jkun hemm inċident, tieħdu azzjoni. Eh, eh, qabel ngħidu li m'hemmx daqshekk problema, ma mbagħad ikun hemm problema kbira wara. Jiena naħseb importanti nagħmlu ċara ħafna illi tuża x'tuża bħala lingwa. Din hija lingwa Ewropea għaliex bil-lingwa Ewropea jekk fimtek tajjeb, jekk il-gvern jagħti l-awtorizzazzjoni, mela allura ir-rekwiżiti kollha l-oħra jridu jintlaħqu skont il-direttiva qafas tal-ilma. Inkella jkun hemm ksur. U allura l-Kummissjoni jisek qiegħda tgħid li mela tista' tagħmlu hekk, tistgħu tagħmlu hekk. Il-Kummissjoni qed tgħid li jrid ikun hemm Eh, tridu turu b'mod ċar illi qegħdin tirrispettaw ir-rekwiżiti ta' direttiva għafas ehm, tal-ilma. U kien hemm skandu dal-aħħar fid-Danimarka fejn kien hemm figuri ġodda li nħarġu fid-dibattitu Danis u tistgħu tarawhom fuq l screen dwar is-sitwazzjoni ta' Katagat u l baltiku U dawn il-figuri juru l-miżuri li ttieħdu mid-Danimarka fil-pakket tal-agrikoltura u l-ikel ma kienx taħdem. Fil-fatt rajna żieda fl-ammont ta' nutrienti li qed jitlu fil kategat u allura Danimarka m'għandix figuri u kien hemm anki twissijiet minn riċerkaturi minn qabel illi eh, ma nistawx noqogħdu fuq dawn in-numri ġifiri kienem din il-prezentazzjoni politika u kol ta' dawn il-figuri. U allura il-messagġ tagħna illum u illi idun qodwa attenti. Għalix minn messaċ jismajna mill kummissjoni għamlu ċara illi Danimarka xorta waħda tittati ħafna affarijiet U jekk jingħataw l-awtorizzazzjonijiet li ma jilħqux l-obbligi kollha eh, li qed titlob minna l-Unjoni Ewropea mela allura jekk ikun hemm ksur. Nittama li qed nifhem tajjeb dak li qed inti għaliex skultant meta titkellmu eh, bil-lingwa tal-Unjoni Ewropea mhux dejjem tkun daqshekk ċara. Nittama li fim tajjeb il kummissjoni illi dan huwa l-messaġġ li xtaqgħu jgħaddu. U qed nħoggos il-kollegi tal-Polonja u pajjiżi oħra tal-Baħar Baltiku huma preżenti għaliex dan huwa dan huwa l-baħar tagħna kollu u anke l-Iżvezja dan huwa ilma baħar illi ħajkollu impatt minħabba min dawn in-nutrijenti li jinħarġu mid-Danimarka. Grazzi. Grazzi, Signor President. Jina eh, daqxejn dubjus fuq dak dak kollu qed nisma' li nista' nifhem is-sitwazzjoni, l-pożizzjoni tal-Kommissjoni, tal imma minnaħa l-oħra importanti ngħidu l-affarijiet ċari. Il-Baħar Baltiku qed imut u met namlu xejn sabiex namlu biex ikun hemm il-prevenzjoni ta' dan. Irridu nirrikonoxxu il-fatt illi dan il-baħar eh, ma nistawx nibqaw nġebdu fih u allura rridu nagħmlu dak kollu nistgħu f'din is-sitwazzjoni. Il-baħar huwa mniġġes ħafna u eh, il-bahar ta' tramuntana qed jidħol fil-bahar Baltiku inqas frekwentament, u allura jkun hemm iktar tniġġis. Għandna wkoll żoni li qed jikbru li ġifiri żoni ta' bla ossiġnu u għalhekk m'hemmx ħajja. Hemm anki armi minnaħa naħa Sovjetika, hemm ċertu armi eh, eh, kimiċi jiġifieri u aħna ma nagħmlu xejn Naħseb illi rridu nippruvaw nsibu eh, xi tip ta' soluzzjoni biex nikkonvinċu l-Kommissjoni biex tagħti ċertu fondi sabiex fil-fatt nikkonsidraw il-fatt li l-Baltiku qed imut u rridu nwaqfu eh, din il-mewt għaliex memx fondi u memx programmi sabiex niprevenu mill-li jiġri, mill-li dan jiġri. Jiena naħseb li ftit sin oħra il-Baltiku ikun miet. Iva, din hija sitwazzjoni gravi, sitwazzjoni diffiċli ħafna wkoll. Nixtieq nitlob lill petizzjonanti sabiex jitkellmu għal żewġ minuti oħra sabiex tikkonkludu dak li eh, smajtu wkoll. Mbagħad nagħtu taqsira fl-aħħar. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom ta' tweġiba, nirringrazzja lill-Kummissjoni wkoll għalkemm aħna daqsxejn diżappuntati. L-ewwel minħabba li dawn il-miżuri ta' kompens li rridu jikkompensaw għal firxa ta' nitrogenu. Qed ngħidu jiġifieri li l-farms tal-maskli jistgħu jieħdu minn dan nitrogenu u mbagħad għandek pereżempju il- ram ukoll, ġifieri ma naħsibx li verament qed nimxu ma dawn ir-rekwiżiti li qed issemmi. Allura ħafna drabi eh, jekk ma jiġri xejn gravi, ħafna jażbu ma ġara xejn. Imma nixtiequ nitolbu l-Kommissjoni sabiex jitolbu it-tweġibiet minant id-Danimarka għaliex ma netaw lebda tweġiba. Nasab importanti illi namlu pressjoni, ma kienx hemm segwitu. Aħna qegħdin hawnhekk flimkien u qed nħdu gost li hawn min qed jismana. U nittama li tisimawna qabel ma jkollna baħar Baltiku li jmut. Grazzi ħafna sa nixtieq nagħti taqsira, żgur li rridu zommu din il-petizzjoni miftuħa, aħna minna minn kollox forum differenti. Anki billi tkellimna mal-awtoritajiet Daniżi għalkemm huma ma ċettawx it-talba tagħna għal dialogu u skambju u allura naħseb tajjeb li nitkellmu mal-rappreżentazzjoni eh, permanenti fejn aħna qegħdin nitolbu eh, li għall-inqas tħarsu lejn litra tagħna li għandha data tal-12 ta' Settembru tal-2018 u jagħtuna informazzjoni preċiża ċara fuq is-sitwazzjoni attwali. Dak li kont qed naħseb fuq ukoll li nisgħu nagħmlu referenza għalih tkun illi ftit eh, snin ilu kien hemm strateġija Baltika eh, fuq dan il-baħar ehm, fejn titkellem fuq l-ambjent u dak kollu li jaffettwa il-pajjiżi madwar il-Baħar Baltiku. Forsi għandna nħarsu lejn dan u eh, nagħmlu referenza għal din l-istrateġija Baltika għaliex il-Baħar Baltiku qed imut kuljum kif qal ukoll il-kollega eh, u jiena verament nista' naqbel mal-punti tiegħek. U għall-obbligu tagħna bħala Unjoni Ewropea il nwaqfu eh, dan milli jkompli iseħħ. U jekk naħsbu ftit fuqha wkoll, irrid ikun hemm konsistenza f'dak li nagħmlu aħna fil-Parlament għaliex ħafna mid-drabi nitkellmu fuq li niproteġu l ibra u rejnu l-annimali tal-baħar ukoll. Imma da ma jkunx possibbli jekk ma nħedux azzjoni meta parti mill-baħar diġà huwa ovvja li qed imut u għalhekk importanti illi eh, nitkellmu dwarha din u tajjeb il-Kummissjoni tħares l-istrateġija Baltika u tara x'ġara x'sar sar minna. Umbat jekk nkunu nistgħu nerġgħu nduru għalija. Il-kollegi jidru li qed jaqblu wkoll. Nagħmlu hekk mela. Nirringrazzjakom. U nixtieqek issalem lid-Danimarka meta tmur lura id-dar u gawdi ftit mix-xemx li għandna fi Brussell. Il-Bart imma tistaw anka tixtru ċokolata tajba ħafna u ħafna affarijiet zbiex tagħmlu. Forsi anki tmorru għal mula efrit. Eh, U l vjaċi tajab l eh, vjaċi tajab. Issa, naddu għal petizjoni li mis 585 mill-Bulgarija fuq il-metodi tal-ġida kontra l-skavitu modern fil kommerċ tal-Unjoni Ewropea. Għanna l-petizjonant il-Sur Vegant. Grazzi, Signora Vegant. Grazzi ħafna, Signora President Flimkien mal-politiki esterni l-oħra tal-Unjoni, il-politika ta' kommerċ satejn l-drittijiet eh, tal-bnidem u tiġġielet l-iskavitu fil-pajjiżi terzi flimkien mal-impenni internazzjonali u l-karta eh, tal-Unjoni Ewropea fuq drittijiet fondamentali. Dina tinvolvi numru ta' strumenti ta' politika, inkluż il-preferenzi ta' kommerċ unilaterali u l-FTAs. Skont l-iskema ġeneralizzata tal-Unjoni Ewropea tal-preferenzi, GSP, tagħti il-preferenzi e, u appoċ għal pajjiżi li tiżviluppaw. Imma dawn jistgħu jitneħew jekk ikun hemm problema fid-dritti tal-bniedem u l-konvenzjonijiet tal-impjieg. Inkluż anki fil-konvenzjonijiet e, dinjija tax-xogħol meta dawn jiġu miksura. Apparti minn hekk, il-FTAs mal pajjiżi terzi eh, importanti li jkun hemm dispożizzjoni ta' dritti tal-bniedem anke jkun hemm qafas politiku, pereżempju, jkun hemm sħubija u ftehimiet ta' kooperazzjoni u assoċjazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi. Dawn il-ftehimiet għandhom dispożizzjonijiet fuq il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli li jinkludu obbligi marbutin mar ratifika u l-implementazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet ta' drittijiet tal-impjieg u l-Unjoni Ewropea tuża l-kooperazzjonijiet eh, bħala parti mill-għajnuna mill-istrateġija tal-Unjoni għal-Kommerċ. L-Unjoni Ewropea tippromovi dawn l-standards ta' xogħol u titkellem mal ILO eh, billi ikun hemm ir-ratifika eh, u l-implementazzjoni effettiva tal-standards ta' xogħol, inkluż il-protokoll tal-2014 fil-konvenzjoni mal ILO Mod partikolari l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kellhom rwol importanti fl-adozzjoni tal-Protokoll tal-2014 fil-Konvenzjoni tal-xogħol sforzat tal-ILO fejn nwaqfu dan tip ta' impjieg nipproteġu l vittmi u niżguraw li jkun hemm aċċess għar-rimedji. L-Unjoni Ewropea issa qiegħda tippromovi r ratifika ta' dan l-istrument eh, flimkien mal-pajjiżi msiħba u nwaqfu l-xogħol sforzat f'kooperazzjoni mal-ILO. Pereżempju fil-qasam tas sajt fil flazja u kooperazzjoni mal-ILO qegħdin naħdmu biex ikun hemm rekrutaġġ ġust. Aħna eh, Imbagħad fuq il-traffikar tal-bniedmin, fl-Unjoni Ewropea din tiġi indirizzata bid-direttiva tal-2011/36/EU. Eh, flimkien eh, skont il-mandat tal-Unjoni Ewropea eh, fil-koordinazzjoni ta' kontra traffikar fil-politik interni u esterni f'oqsma marbutin mas sigurtà, l-immigrazzjoni, l-ġustizzja, l-ugwaljanza, u il-drittijiet fundamentali ta' kontra, kontra diskriminazzjoni, l-izvilupp, l-għajnuna umanitarja fis-sajt, etc. U anki inħarsu lejn ċentri ta' vittmi ta' kontra il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. F'Diċembru tal-2017 il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni fejn ir-rapportat il-segwitu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm redikazzjoni tal-traffikar tal-bnedmin u nidentifikaw eh, azzjonijiet konkreti biex inwaqfu dan il-mudell ta' negozju u anki jkun hemm aċċess għal vittmi għad drittijiet tal-bniedem u niżguraw illi l-azzjoni interna u esterna tal-Unjoni Ewropea tkun koordinata u konsistenti fir-rispons tagħha. Fuq il-due diligence orizzontali e kif eh, ġi mitlub mill-petizzjonant. Fl-2018 li għall-ewwel darba il-kumpaniji eh, anki tal-assigurazzjoni ta' aktar minn 500 impjegat ġew mitluba jagħtu l-informazzjoni finanzjarja fil-rapporti marbutin mad direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq l-informazzjoni Ehm, ta' diversità. Din informazzjoni tinkludi aspetti soċjali eh, eh, fejn nitkellem fuq drittijiet tal-bniedem, kontra korruzzjoni u kontra xiri. Din titkellem fuq il-proċessi ta' due diligence fejn issir li jissir mill-kumpanija kif ukoll titkellem fuq ir-riski marbutin mal-operazzjonijiet tal-kumpanija. Dana jinkludi korrelazzjonijiet ta' negozju, il-prodotti u s servizzi li jistgħu jwasslu għal impatti eh, negattivi u kif dawn ir riski jistgħu jiġu ġestjonati aħjar. Apparti minn hekk, fit-8 ta' Marzu tal-2018 kien hemm pjantazzjoni ambizzjuż fuq il-żvilupp sostenibbli li nistgħu nsibu fil-dokument tal-2018 097 fejn ħarisna lejn li nżidu l-investiment li kontribwixxi għal tkabbir sostenibli u inklusiv. Dawn il-miżuri u marbutin mal-qasam finanzjarju imma nixtieq ukoll illi natu eh, governanza kooperativa ħjar nistan waqfek qed eh, taqra il-tweġiba li għandna kollha bil-miktub m'hemmx għalfejn taqra kollha għaliex il-kollegi kollha għandhom din it-tweġiba siħa jekk jekk tista' tista' tagħti taqsira tagħha m'hemmx għalfejn tirrepeti dak kollu li għandna dimna Skużani, kont eh, ġejt mitluba li nagħti din informazzjoni. u għalhekk id-dritti tal-bniedem hija marbutin mal-evalwazzjonijiet ta' sostenibilità. U biex nikkonkludi, il-Kummissjoni tieħu nota ta' suġġerimenti tal-petizzjonant biex inwaqfu l-iskavitu bil-leġislazzjoni ta' diligence orizzontali u dejjem skont ix-xogħol konsultattiv li huwa f'dan is-suġġett. Jekk hemm xi mistoqsijiet jew xi fuqhom bżonn informazzjoni għaw anki kollegi oħra mill kummissjoni preżenti. Skużawni jekk jekk domt. Le, le, mish problema, maħniċ qegħdin mafsin fil-ħin, imma kulħadd għandu eh, din informazzjoni bil-miktub. Imma, għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem? mena nistrati ta' sira Jien naħseb illi l-istudju li ħarjot il-Kommissjoni tal-2018 kienet inizjattiva tajba ħafna li xres dawn il-kwistjonijiet kollha li rridu li jridu nistudjaw u l-Kummissjoni wkoll għamlita ċara illi qed tkun qiegħda tqis il-suġġerimenti tal-petizzjonant u mhumiex se jaħdmu iktar fuqa u hemm bżonn laqas naħseb. Allura nissuġġerixxi illi nagħlqu din il-petizzjoni u ninformaw l-petizzjonant Eh, fuq dan. Tajjeb ħafna. Issa, hawnhekk wasal il-moment li ringrazzjakom il kol eh, ġamita fil-bidu, imma ħanerġu nagħmilha. Eh, issa nkomplu bil-preżentazzjoni tal-istudju għanna il-kollega tijaj fejn ħat kompli bil-din il-laqa tal-petizzjonijiet. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-lum u ta' kollox u nawguralkom għall futur So, uh, ladies and gentlemen, I would like to open the presentation of this. Sinjuri, nixtieq li ngħaddu għal punt li jmiss l-istudju dwar it-tiketjar tal-ikel għal konsumaturi kommissjonat mid-Dipartiment Tematiku għal Komitat tal-Petizzjonijiet dan l-awtur tal-istudju għassur sur Dr. Kai Purnhagen, professor assoċjat tal-Università Wayne Nigen Iva, grazzi ħafna, Sur President. Aħna u koll nemnu illi ideja eccellenti illi kunaw diversità fl-Unjoni Ewropea, u għalhekk jiena nixtieq nuża l lingwa nattiva tiegħi. il ġermaniż Nixtieq fil fatt nirringrazzjakom għal eh, fatt li tajtu importanza lil dan is-suġġett li fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna. Jeżisti tliet partit fl-istudju. L-ewwel parti ħarsa ġenerali ta' leġiżlazzjoni li tikkonċerna eh, l-ikel u sigurtà fl-ikel, it-tieni parti hija dedikata għal fost l-oħrajn jekk intlaqux il-miri legali tal-leġiżlazzjoni u t telet parti tal-istudju hija l-parti fejn aħna qed nitolbu li jissir petizzjoni. Taqsira tal-istudju issa. Mela, x'inhu ma l-konklużjonijiet qabel ma nidħol u nitratta dettalji? L-ewwel net rigward il-leġiżlazzjoni ġenerali, l-ewwel parti tal-istudju allura, missa bajniet l-hawn jidher illi l-liġi tal-ikel fl-Unjoni Ewropea hija imsejsa fuq il-paradigma informatika hemm diversi għażliet. Iżda kull meta jkun hemm problema fil-liġi tal-ikel din fil-passat irrikorrejna għas soluzzjoni ta' l-informazzjoni, ġifiri kollox huwa msejjes fuq l-informazzjoni u kemm hija importanti l-informazzjoni, anke l-petizzjoni tagħna hija msejsa fuq dan il-kunċett. Iżda mis-sebajnijiet lawn il-liġi nbidlet b'mod konsiderevoli. Issa hemm ħafna iżjed studji biex naraw x'inhuma l-effetti fuq il-konsumaturi tagħna. Spiss jidher illi l-istatus attwali ta' lotja ta' informazzjoni mhux biżżejjed, partikolarment rigward l isfond xjentifiku jiġifieri il-xjenza mhux qed titqis biżejjed biex nipproduċu l-informazzjoni, aħna hawnhekk qed nippruvaw nikkonsidraw diversi possibiltajiet biex nirregolamentaw dan kollu il-politiċi u anka l-politiki tagħna fil-fatt il-politiki tagħna skont il-politiċi huma ħafna iżjed effettivi llum il-ġurnata il ġurnata Però appuntu dan kollu għam sejas fuq l-informazzjoni, informazzjoni illi pero sfortunatament ma diġ bizzejiet għaliex għax din l-informazzjoni mhux qed tinkorpora fiha l-aħħar riżultati xjentifiċi. Aħjar jekk ikollok taħlit ta' politiki involuti, spiss li jiġri huwa illi l il konsumaturi ma, jħossuhomx li għandhom fidejhom is-seta tal-għażla iżda sempliċement iħossuhom wisq wis, eh, eh, eh, li għandhom wisq informazzjoni. Rigward il-regolament, il-regolament, aħna rajna li fil-proposta regolament kienem iżjed kienet iżjed ixxaqleb din l-informazzjoni lejn informazzjoni per se illi fil-verità il-konsumaturi ma jazlu ma sejsux id-deċiżjonijiet tagħhom fuqha din l-informazzjoni għaliex spiss iktar jertu każ informazzjoni oħra bħal pereżempju stampi, kuluri, eċetera, li huma partikolarment effettivi. Iżda, sfortunatament l-Unjoni Ewropea m'għandix fir-responsabilità tagħha dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Il-proibizzjonijiet huma wkoll importanti ħafna għaliex il-mezzi attwali mhumiex biżżejjed u llum il-ġurnata hemm metodi ħafna iżjed effettivi illi jinkorporaw iżjed l-aspett xjentifiku wkoll. Eh, mill-istudju għal ma konklużjoni wasalna jidher illi hemm dak tip ta' ikel li jkun ippakkjat minn qabel li jista' jiġi ordnat individwalment mill-supermarkets jew anke online illi huwa preferut. Irridu naraw però jekk għadix idea tajba illi ikun hemm tikketjar skont il-pajjiżi tal-oriġini għaliex ir-regoli fl-Unjoni Ewropea tantu jikkonfonduk illi diffiċli ħafna tipprova tifhem x'suppost ikun regolamentat u x'suppost le. U għalhekk tassew hemm bżonn illi l-affarijiet isiru b'mod iżjed eh, simili madwar l-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' jekk għandniex nagħmlu distinzjoni bejn tipi differenti tal-laħam u kif l-annimali li minnhom qed niksbu il-laħam ikunu eh, inqatlu fil-biċċerija. Irridu nqisu wkoll artiklu 13 li jitratta l-benessri tal-annimali. Kien hemm ukoll sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li nqatat reċentement illi għana nejdu meta jkunem nuqqas ta' informazzjoni għal konsumaturi u li għana nifukaw iżjed fuq dan l-aspet u bat distinzjoni bej ikel vegan u dak vegetarian. It-tiketta li tagħmel distinzjoni bej wieħed u liħor ma teżistix fil-verità u għalhekk minn flok qed joħorġu ħafna tikketti differenti, tikketti differenti li waslu ħafna konfużjoni. Importanti li dan l-aspett niċċarawh ukoll Issa, it-sokkor. It-sokkor huwa wieħed mill-problemi l-iktar kbar, partikolarment iż-żieda ta' zokkor fl-ikel. Illum il-ġurnata fl-ikel hemm wisq zokkor u diffiċli ħafna li wieħed eh, jieħu azzjoni jekk ma nkunux nafu eżattament fuq liema livelli nistgħu nieħdu azzjoni. Hemm ukoll domanda biex nindirizzaw il-problema ta' zokkor. Fl-ewwel tliet snin ta' ħajja tal-bniedem hemm talba hemm xewqa għat-zokkor, però fil verita din ix-xewqa mhijiex xewqa naturali, hija xewqa li tiżviluppa minħabba li ġenituri jagħtu li tfal tagħhom iż-zokkor, walhekk irridu imbidlu dan l-aspett. Imbagħad eh, sistema tal eh, pal tas sinjali tat traffiku bit tliet kuluri jekk hu possibbli li jiġifieri t-tikketti tagħna jkunu tal-ikel tagħna jkunu eh, simili. U importanti li fuq Unjoni Ewropea neħdu azzjoni ta' dan it-tip. Fil-istudju tagħna aħna nisħu fuq l-importanza li kemm li kell ikun nutrienti u kemm huwa bnin u favur is-saħħa jissemma fit-tekketta permezz tal-kuluri ta' pa' sinjali ta' traffiku. Hemm ħafna dettalji eh, tekniċi fl-istudju li musser noqgħod indejaqkom u noqgħod nerġa' nsemmihom, però inħeġġiġkom biex eh, tagħtuhom daqatajn li nixtieq insemmi hija il-leġiżlazzjoni u jekk il-leġiżlazzjoni hijiex dik eh, li għandna tibqa' tintuża. Il-leġiżlazzjoni hija riżultat ta' dak li kien seħ fis-sebgħinijiet l-Unjoni Ewropea, però eventwalment irreaġixxi tal-fatt li fis-sebgħinijiet kien hemm din it-tendenza li tingħata ftit informazzjoni u għamlet sew l-Unjoni Ewropea li reaġixxiet qalet illi e, suq uniku huwa msejjes fuq l-erba' libertajiet Però id-drittijiet individwali u fundamentali tal-bniedem ma tantx konna nafu fuqhom. U għalhekk dik il-paradigma tal-informazzjoni ġiet stabilita, għaliex hekk biss stajna nirreaġixxu. Missa l-affarijiet inbidlu, inbidlu b'mod konsiderevoli. Għanna il-konċett ta' drittijiet fundamentali fuq eh, livell ta' Unjoni Ewropea, u għalhekk il-konsumaturi u n-negozji tagħna għandhom dawn id-drittijiet. Barra minn hekk għandna wkoll liġi sekondarja ħafna iżjed kompleta, hemm ukoll sentenzi li nqataw li nistgħu nirreferu għalihom. Sentenzi li nqataw mill-qrati ovvjament li nistgħu nirreferu għalihom. Għandna wkoll ħafna anzi issa qed naċċettaw ħafna il-fatt illi l-informazzjoni kollha li teżisti mhux dejjem faċli li wieħed jifhimha daqskemm hemm nuqqas ta' ċarezza u dan jgħidu anke l-esperti. Jiġifieri aħna rridu nitbedu minn din il-mantra illi hemm problema bl-informazzjoni eh, fil-qasam tal-liġi tal-ikel, u allura għana bżonn iżjed informazzjoni. Le, mhix dik is-soluzzjoni. Dik hija soluzzjoni li mhijiex aġġornata. M'għandix dubju li dan huwa assolutament eh, mhux aġġornat. Idea ta' dan it-tip mhijiex aġġornata, ma zomx ma' żminijiet tal-lum. Barra minn hekk, ma ninsewx ukoll illi iżjed u iżjed informazzjoni ser tkompli tagħti seta lill konsumaturi tagħna biex tgħinhom jieħdu deċiżjonijiet aħjar. Però dan mhux il-każ u qatt ma kien il-każ fil-verità. Iva huwa possibbli li niksbu informazzjoni minn kullimkien. però u dan fil-fatt huwa differenti kompletament minn dak li kellna fis-sebgħinijiet pereżempju ir-regolament tal-ikel partikolarment f'artiklu 4 paragrafu 2 dik l-informazzjoni Hemmhekk l-informazzjoni hemmhekk qed ngħidu li l-informazzjoni tista' tintuża bħala mekkaniżmu għal regolament biss jekk il-konsumaturi se jibbenefikaw minn dan kollu. Dan huwa approċċ fundamentali li huwa stipulat fir-regolament. Imma kontinwament dan il-kunċett jiġi injorat. U biex insolvu l-problemi, x'namlu? Nagħtu iżjed informazzjoni lill konsumaturi Mill-istudju ħareġ ukoll illi hemm bżonn illi inbidluh dan l-approċċ. Mbagħad irridu niffukaw fuq uh, strument ta' politika wieħed. Anzi, li niffukaw fuq strument ta' politika wieħed dan mhux biżżejjed. Għalhekk huwa importanti ħafna illi naħsbu fuq liema hija l-aħjar għodda għad-dispożizzjoni tagħna li fil-fatt mhijiex is-soluzzjoni l-informazzjoni le għandna nirrikorru għal proibizzjonijiet għal ehm, soluzzjoni ta' dan it-tip. Fil-fatt ehm, ħafna studji xjentifiċi illi huma huma għad dispożizzjoni tagħna issa u li ma kinux għad dispożizzjoni tagħna fis-sebgħinijiet u għalhekk irridu nagħmlu użu minnhom. Il-liġijiet mfassla mm, mill-esperti legali appuntu huma mfassla minn esperti legali, però dawn iridu jinkorporaw l-aspetti xjentifiċi wkoll. Aħna nafu li l-informazzjoni testwali mhijiex mhuwiex l-approċċ l-iżjed effettiv. Hemm bżonn ta' iżjed stampi, elementi viżivi li huma ħafna iżjed effettivi. Irridu naħsbu fuq liema tip ta' informazzjoni għandha tiġi mogħtija permezz ta' stampi u li ma tibta' informazzjoni aħjar tgħaddija permezz ta' sentenzi. Ovvjament ma tistax tuża l-istampi għal kollox. Iżda fejn hu possibbli għandna nużaw iż-żewġ mezzi l-istampi u anke t test bil-miktub. Fis-sebajnijiet il-konsumatur kellu l-idea illi jista' jkun informat jekk nina ta' jien jekk l konsumatur ta' teħżiet informazzjoni, però issa qed toħroġ din l-idea anka eh, tidher riflessa fil-liġi din uh, l-idea illi mhux biżejjed sempliċement kemm tad informazzjoni lill konsumaturi Il-mistoqsija wkoll hija Qabel fil-passat il-konsumaturi jistgħu jiksbu l-informazzjoni kollha li jeħtieġu. Iżda llum hemm iżjed l-idea illi għandna nipproteġu lill-konsumatur vulnerabbli. Issa kif dawn iż-żewġ elementi nistgħu naqduhom flimkien. Nafu illi gruppi differenti, persuni differenti jaraw l-informazzjoni b'mod differenti. U l-istudji dan jurulna Jekk l-informazzjoni tkun tista' tattija b'mod li tkun iżjed immirata għal ċerta gruppi u allura dawk il-gruppi jkunu jistgħu jisaw aħjar dik l-informazzjoni, allura dawn il-gruppi partikolarment il-konsumaturi vulnerabbli kunu jistgħu jkunu iżjed protetti. F'moħħi għandi partikolarment pereżempju lill anzjani L-anzjani jipperċepixxu l-informazzjoni b'mod differenti ħafna. U hemm ukoll gruppi ta' likel illi huma immirati għall-anzjani illi għandhom ikunu ittikettjati b'mod illi jirriflettu il-fatt illi dawn huma immirati għall-anzjani tagħna. Imbagħad, punt ieħor illi isna li tajni il-heading ta' nonsense labeling, etikettjar li ma' sens, u anka tikketjar politiku illi meta tħares lejh iżjed bir-reqqa fil-verità m'għandu l-ebda sissin eh, xjentifiċi illi fuq għadi l-informazzjoni hija bbażata, pereżempju l-alkohol. Għaliex l-alkohol eh, m'għandux ikollu tikketti uħut jgħidulek m'għandux għalfejn ikollok ħafna tiketti fuq l-alkohol għaliex l-alkohol huwa regolamentat ħafna iżjed. Oħrajn jgħidulek illi ta' min anzi ikollok eh, tiketti fuq uh, il eh, fuq l-alkohol Mbagħad eh, hemm il-kwistjoni wkoll tal-alkopops l-istess, eh, it-tikketti li jmorru magħhom. Eh, hemm studju wkoll, anzi l-istudju tagħna wkoll jidħol fil-kwistjoni ta' jekk it-tiketti għandhom xidru fuq dawn ix-xarbiet. Illum il-ġurnata hemm ukoll ħafna tikketti li jitpoġġew fuq il-prodotti b'mod volontarju. Hemm ċerta tiketti li jgħidulek illi l-użu tal-prodott u jew il-mod kif ġi prodott eh, dak il-prodott huwa mod sostenibbli ħafna oħrajn illi ġew prodotti b'mod illi huwa soċjali, partikolarment eh, b'mod li huwa soċjalment sensittiv eccetera. Però m'hemm xejl regolamentat, jiġifieri pereżempju. Jekk ikun hemm iżjed eh, tikettjar bil-ritratti, forsi jkun iżjed eh, utli Pero il-konsumatur kif jista jasal għal konklużjoni illi huwa prodott li huwa ta' kwalità partikolarment għolja? mhux neċessarjament jaħseb dan. Hemm ftit eżempji ta' mm, leġislazzjoni f'dan il-kontest hemm suġġerimenti min-naħa tal- u linji gwida min-naħa tal-Kommissjoni iżda xem vinkolanti dan mhux biżżejjed mhux qed ikun biżejjed biex jaffettwa r riżultat fl-aħħar mill-aħħar illum il-ġurnata. il ġurnata Mbagħad il-labeling, it-tikketjar tal-GMOs. Dan huwa suġġett partikolarment eh, sensittiv ovvjament um, min jgħidlek li hemm raġuni għalfejn dan iseħħ, oħrajn jgħidulek li m'hemmx raġuni għalfejn dan iseħħ. Iżda meta wieħed iqis is-sitwazzjoni bħalissa hemm ħafna ikel li fihom il-GMOs illi però ma fihom ma jiġux intraċċati il-GMOs, jiġifieri ma wieħed ma jistax jidentifikom dawn il-GMOs, dan huwa żbaljat, il-konsumaturi għandhom ikunu f'pożizzjoni illi jiddeċiedu illi l-ikel li qed jixtru fih jew le GMOs. Din hija xi ħaġa illi mhix qed tiġi regolamentata. Finalment, u dan huwa punt ġenerali, għaliex sfortunatament dan l-aspett spiss twarrab, naħseb illi ċerta aspetti relatati ma' tikketti iridu jerġaw jikġu konsidrati. Fuq il-petizzjonijiet infusom, qed joħorġ biċ-ċar illi il-lista ta' ingredienti iva din tista' titjieb hemm lok għal titjib. Per eżempju, nistgħu nerġgħu ninvestigaw l-eżenzjonijiet għal ikel li jkun ippakkjat minn qabel skont artiklu 44. Dan huwa tassew li nixtiequ niksbu però forsi dan huwa xi ftit antik iżejjed mhux aġġornat biżejjed u qed isaqsi hemm xi leġiżlazzjoni ta' xi stat membru partikolari li hija partikolarment tajba li għandna nirriflettu anke fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, jew aħjar ikun hemm regoli differenti fl-istati membri differenti. U hemm xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi id-daqs tal-ikel tal ikel il proporzjon kemm irid ikun kemm trid tkun kbira il-proporzjon tal-ikel biex dak il-valuri li jkunu qed jissemmew fuq it-tikketta tal-ikel ikunu rispettati. Dan jiddependi ħafna mill-kumpanija li tipproduċi l-ikel għaliex proporzjonijiet tal-ikel differenti qed jintażlu b'tali mod u manjera illi um, l-ikel differenti jitqabbel b'mod differenti Aħna isna wkoll um, ċerta tiketti partikolari il-fatt illi bħala konsumaturi aħna mhux qed inqisu biss is-sigurtà tal-ikel ikkonċernat, iżda forsi għaliex le tixtieq tqis eh, elementi oħra, pereżempju ċerta konsumaturi jixtiequ li ma jixtrux mis-saħħara tal-punent din it-tip ta' informazzjoni trid tkun inkluża. Din informazzjoni għandha ċertu dispożizzjonijiet apposta li biex jista' jiġi informat tal-konsumerizmu politiku għaliex huwa ħabbis spiss il-każ li l-konsumatur ħajjieħu deċiżjoni fuq għandux jixxi prodotti jew le għabbażi tal-idea tagħhom. Issa, naffu li dawn affarijiet li jridu nitrattawhom li jridu nagħtu seta lill konsumatur kif aħjar li nagħmluh dan. Bit-tekket jer, mod ieħor, imma e, nista' jitqies. E, u wkoll hemm it-tikket jar għal laħam laħam partikolari u jekk inti tħares artiklu 14 ta' trattat, inti għandek obbligu għal um, animal welfare, għal benessi tal-animali u komissjoni titħares leha mod strekt, ġviri l-mod kif għandek aspetti ta' ħalal u deċiżjoni fuq ħalal Mbagħad hemm ħadd ieħor hemm tip ta' tikketjar ieħor fuq il-pakketjar it-trans fats pereżempju. Hawnhekk għal darb'oħra dawn jippreżentaw riskju fuq is-saħħa konsiderevoli u hemm inizjattivi fuq livell Ewropew dan il-qasam. U aħna rridu nsaħħu ir-ritmu ta' dawn l-istudju għaliex di qed issir mhux qed issir saħħa iktar b'saħħitha eh, tajba s-saħħa li ħam tagħna nsihar. it jar vegan u vegetarian fil-liġi inti għandek artiklu 36 li tabel jippermetti l-Kommissjoni li jintervjenu u li jiddefinixxu dak li huwa vegan jew vegetarian. Il-Kummissjoni għadha ma użax dan l-artiklu l-istati membri għamluh xi każijiet tistgħu taraw fl-istudji tistgħu taraw li huma regolamentazzjonijiet u soluzzjonijiet li ġew adottati fost ċertu stati membri fl-Iżvizzera. Nirrakkomandalkom li taġixxu mill-aktar fis għax ehm, dik li l-industrija u l-konsumatur hemm inċertezza kbira f'dan id-dominju. U dan il-qasam, allura rridu naġixxu mill-aktar fis sabiex nieħdu ċertu miżuri. Problem was wir haben ist ein recht ist ein derzeit Al GMOs il-problema hija illi il-regolament CRISPR li ma deċmi miqorti l-ġustizja għaliex il-teknoloġija CRISPR tamel tali li wieħed ma jistax issib ċertu ingredienti fihom jekk inti għandek prodott tal-ikeli kun prodott minn bil-metodu CRISPR Mela inti għandek mutazzjoni, imma dil mutazzjoni ma nafux jekk normali jew jekk minħabba li eh, minn teknoloġija CRISPR ma tkunx tista' tgħid fil-prodott aħari. Allura jekk inti għandek impriża li ħadd tagħmel tekketta tal-ingredienti OGM, GMO u CRISPR jaqa' taħtu. Mela irrid ma se jkollna pressjoni fuq l-industrija jekk mhux se jtuna volontarjament l-informazzjoni dinja xi ħaġa iktar li wieħed jista' jsiba, ġifieri aħna nistgħu nserħu ħafna fuq il-onestà eh, tal-industrija biex jaħdmu kif suppost u jimxu kif suppost. Naħseb li dana ħaj jihdilna ħafna ħin u enerġija biex insibu sistema illi fil-verità m'għandniex soluzzjoni għalli aħna inna naħsbu fuq għadi aħna nistgħux eh, nejdilkom fuq il-problema minna ma b b'soluzzjonijiet, hemm ukoll problema fuq it-tikketir ta' zokkor. Ovvjament, illum il-ġurnata aħna nafu li eh, kull tip ta' t-sokkor eh, dana aħta ħsara għas-saħħa eh, bħall-alkohol li wkoll huwa problema tas-saħħa. il-lista ta' ingredienti jagħmel parti mill-regolamentazzjoni, iżda dan it-tikketter ħafna drabi mhux ċar u ma jippermettix il-konsumatur biex jara jekk dan l-ingredjenti jew ieħor huwiex zokkor jew le. Allura bħala leġislaturi intom tridu taraw illi eh, tiddeċidu eżattament se jiġi t-tikketjat. It-zokkor hija problema, iżda wkoll l-alkohol ukoll, xaħam ukoll, ġifiri rridu namlu il naraw naqar vantaġġi u l-vantaġġi u naraw eh, Eh, li jkollna informazzjoni eh, ċara li tina tal-konsumatur. Aħna li huwa li dal-ħar let snin aħna zviluppajna zviluppajna eh, sweetener illi ma jistax mux sweetener propjament aħna inħobbu it sokkor u allura ma rridux li dan jisiru dipendenti fuq u speċjalment it-tfal li specialment hemm tinġuwa li kelli huwa post tfal għax jisaj jisiru dipendenti fuq it-sokkor. U allura rridu intervent fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq għadi. Issa, dal dak li huwa suġġett ta' ħafna diskussjonijiet huwa Nutri-Score u għat tikketjar standardizzat biex ngħidu l-konsumatur. Eh, President qed interrompi intom ħat terminaw ħat tifu xek għax ma tqaxxal ħajskadilkom il-ħin. Qed nitkellmu hawnhekk illi nindikaw lil konsumatur ta' dawk il-valuri nutrittivi irridu nippreżentaw forma ta' tabella li wieħed jista' janalizza u hawnhekk eh, eh, nistgħu nirregolamentaw ukoll dan il-qasam għax huwa suġġett illi joħloq ħafna diskussjoni l-partikolar diffiċli li tużaħ għaliex huwa restrittiv għandek tliet possibilitajiet imma Nutri-Score jippermetti li inti jkollok ħafna iktar alternattivi. So thank you very much, Doctor, for this uh, very important and interesting study. And thanks to Dr. Grazzi ta' dan il-prezentazzjoni um, tant importanti. Jiena wkoll ħanaddi għal kollegi tiegħi li huwa ko-awtur tal-an studju Nixtieq ngħaddi minnu fih il-kelma għal Digi Sante Margarina Alganu jew inkella inkjus ħames minuti fejn qegħdin hemm. Very much for the presentation and especially for the uh, for the for the study. Va grazie dan l-istudju. Jewa komprensiv, informattiv, jitkellem fuq elementi essenzjali fuq informazzjoni fil-ikel u l-approċċ tal-kommissjoni, tal-konsumatur, xin eh, il-mentalità tal-konsumatur li nbidel l-aħħar snin. Aħna kanna wkoll diskussjoni fil-fond fuq għadiju. Dan wassal biex il regolamenti ġdid 11 wieħed wieħed sitta joħroġ Jena minn jisser naħroġ minn ngħaddi minn elementi kollha speċjalment fuq il-petizzjonijiet għaliex ehm, iċevejna tweġiba bħala kummissjoni. Aħna għandna nota tal-kummenti tagħkom u eh, aħna rejna l-kollegi oħrajn u jiena għedawnek mal-kollegi tiegħi qegħdin naħdmu mal-unit bi kopri 20 fil-fatt tal-elementi li semmejtu. Imma kan għandek il-GMOs, għandek il-kel organiku. Illi kollu tiġi kopert. Jiena kont kemm xejn eh, imħandra fuq imħawda fuq il-kelma outdated, antikwata fuq l informazzjoni tingħata lil eh, konsumatur Ma nasibx li huwa skadut, per l-informazzjoni skaduta li t-nata. Eh, da li għanna fuq 69, artiklu 69, kienet hemmhekk biex naġġornaw fil-fatt il-formazzjoni li kienet ilha mis sebajniet u realizzajna wkoll li l-ekonomija nbidlet. Is-suq inbidel, il-konsumatur inbidel, m'għandux is-sess tiġijiet ovvjament. Ma stajniex nipprovdu immedjatament is-soluzzjonijiet kollha tad-dinja, iżda Aħna li għamilna u għali. rajna xie elementi biex naħdmu iktar fuq dawn il-units u naraw eżattament kif għandahlu għandaħluhom fil regolament illi fl-aħħar mill-aħħar u wieħed ġenerali ferm. Jek għan kopru l-units kollha tal konsumatuni vulnerabli u il-konsumatur vulnerabbli mhux dejjem faċli, iżda jkolli nsemmi ċertu elementi li aħna rajna fir-regolament u li qed jagħmel tajjeb għal sejbiet li intom għamiltu. Aħna issa għandna possibilità li nipprovdu informazzjoni mezzi oħrajn, mhux biex fuq it-tikketta ovvjament. Dan irid jiġi evalwat u irridu naraw li wieħed ikun jista' jifhimhom kollha. U l-istess jgħod għal pictograms. Jiġifieri dawn ir-riflessjonijiet kollha li għandna aħna nafu biha di tista' tgħinna biex naħdmu eh, fuq il-passi li jmiss xi xogħol għadu għaddej, per fuq l-alkohol, fuq il-front of pack labeling, fuq eh, pereżempju riflessjoni fil-font fuq il-lat vegan, kif tafu, ir regolament ukoll qed jara l-Kummissjoni l-obbligu jew possibilità illi wieħed jadotta regoli ta' implementazzjoni li se jarmonizzaw dan il-kunċett ta' xinu vegan illi huwa eh, wieħed jista' jifhmu bħala konsumatur, allura ħadna nota ta' dan. Allura ħadna nota ta' din id-diskussjoni hawnhekk. Nistgħu ninkorporaw l-informazzjoni kollha u d-data kollha fil-xogħol tagħna u dan ħajseħ eh, fil-Kummissjoni li jmiss u fil-fatt ħanerġgħu nirrapportaw lura għal niktar informazzjoni importanti u fil-fatt ser nippruvaw nipruvaw nkomplu naħdmu fuq dan bil-Kommissjoni li jmiss fuq dan. Grazzi sew ta' din ir-reazzjoni serja ħafna tiegħek. E, grazzi ta' prezentazzjoni dawn huma studji li sew nebħuna u din ħatejna fid-dialogu grazzi għal darboħra u eh, naddu għal petizzjoni 924 mill-2018 minn Paul Villen minn Franza. U allura qed nitkellmu fuq inċidenti li huma maħluqa mill-Market Surveillance Unjoni Ewropea. Mela, għandna Madam Corinne Farb de France. Signora. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Grazie. Jiena nixtieq nippreżentalkom il-petenzjoni tal-Bullet France. Jiena nippreżenta l-BF fuq kwistjonijiet istituzzjonali għax il-Sur Paul Villa l-President tal-Assoċjazzjoni fuq minn 20 sena ma' min jiena kont qed naħdem kemm 15-il sena ma setax ikun preżenti llum u jospitalizzaw. U għal skuza, xaqin jiskuza ruħu. Aħna nirkonoxxu eh, irġejn rikonoxxuti fit territorju Franċis fil-2012 għal fuq minn 6,000 membru u delegazzjonijiet fuq kull territorju. Il-problema tal- Ruqja problema kbir minħabba l-livell lokali u psikoloġiċi. U biex dana jkollu problemi kbar kol fuq livell eh, anke l-familji. U aħna qegħdin irridu nadottaw eh, mm, regoli ġodda kontra n-nar u fil-fatt regoli ġodda minn 2020 eh, se jagħmilha obbligatorju li inti jkollok l-alarms għannar eh, tan-nar li jkunu f'kull dar. Eh, din hija kwestjoni ta' sikurtà ta' prodotti issa imma jinvolvi wkoll ħafna azzjonijiet ta' informazzjoni ta' prevenzjoni rabta mal-industrija u l-persuni ta' tifi tan-nar, speċjalment edukazzjoni ta' riskejjel ukoll il-nirin eh, ma l-ikbar problemi u incidenti, l-ikbar kawza ta' incidenti fi Franza 100.000 vittma u il-fuq minn 1000 jimutu u minn fuq 800 jimutu u il-11 jispiċaw isptar ta' minnom tfal. U minn 2005 illi kien ġi smat li dan jiswa miljon euro pala il-lum il-ġurnata tiswa iktar minn 2 miljoni euro u l-ammonti ta' eh, midruba l-fuq minn 125.000. Eh, ehm, allura, aħna irridu li mhux biss inkoplu naħsalvaw ħajjiet in-nies imma nkunu nistgħu taffu il-peace illi għandna f'dawn l-attivitajiet ħsara li ssir ta' kull tip u eh, li huma minħabba il-ħruq u l-nirien il-sistemi eh, difettużi hija parti mill-problema eh, u dan jirrappreżenta spiża għal soċjetà ta' biljun kull sena minimu. Skont il-data tal-Kummissjoni Ewropea li ġiet ippubblikata fl-2006, 40 persuna fis sema ġew maqtula um, situazzjoni fejn it-tfal kienu qegħdin um, jilagħbu b'dawn il- um, illi bdew jilagħbu bil um, bil sistemi li ikun li li joħolqu l-ħruq. Aħna ma nistawx illi in permettu illi ma jiġux rispettati regoli ta' implementazzjoni tal-kontratti fit tan-nar, tal-armi kontra n-nar kif suppost u hemm prodotti non konformi li jittiklu fl-Ewropa minn pajjiżi terzi. Ir-rapport RAPEX ijat eh, juri illi il- dawn ġejjin miċ-Ċina ħafna minnhom daw illi jkunu difettużi U allura fisir nobdu kooperazzjoni ma' Ċiniżi. U dana hija din hija xi ħaġa tal-Kummissjoni Ewropea mill-2015 u l goods Package tal-2017. Il-punt illi huwa meħtieġ huwa neċessarju biex dana jiddaħħal pereżempju fil-port ta' Rotterdam hemm il-fuq minn 10% tat-tunnellaġġ totali tal-merkanzija li semmiet fil-porti tal-Unjoni li tidħol eh, bħala merkanzija meċ-Ċina huma hemmx spezzjoni, hemm xi 0.0.2% sa 0.04% biss ta' prodotti li mhumiex tal-ikel jiġu kontrollati l-qorti tal-Awdituri Ewropej wkoll qalet illi hemm problema b'rapport tal-2017 fuq il-kompetizzjoni bejn il-portijiet u l-aeroporti fuq l-iktar punti ta' tul favorevoli għalihom għal dawn il-persuni li d sistemi difettużi. Aħna hawnhekk irridu il naraw il fuq minn żewġ terzi ta' dawn il-briks li huma disponibbli fl-Ewropa mhumiex mumiex ta', ta, kwalità tajba li jippreżenta periklu konsumatur. Il, dan qed juri li hemm problema ta' koerenza il-kwalità li mhux qed tiġi assigurata u għal pereżempju għandek il-kontroll f'Rotterdam li għandha problema ta' nuqqas tal-minaħa tal-Olanda minħabba nuqqas ta' applikazzjoni tar regola fuq dawn il-tip ta' software. U it-tini fuq il- dawn it-tip ta' Firebricks aħna għal dak li huma prodotti potenzjalment perikolużi. Aħna għal din hija l-implementazzjoni tas-suq il-goods package qegħdin jippruvaw jissaħħu l-kontroll tal-prodotti biex hemm biss il-prodotti armonizzati. Il-prodotti mhux armonizzati bħal dawn il-bricks Igniters huma eh, perikolużi. Dan huwa inaċċettabbli. Il-ċittadini Ewropej huma iktar minn iktar minn qatt qabel jippermettu l-protezzjoni tagħhom għax qed huma perikolużi japplikaw ir-regola illi qed tiġi adottata. L-Unjoni Ewropea qed titinvolvi ruħha fuq is-sigurtà tal-prodotti u speċjalment l-igniters għal dik li huwa l-kalendarju politiku l-Kummissjoni Ewropea hija xi ħaġa li hija priorità għas-suq intern u dan hija tem biex konna dinja globalizzata li aħna nkun saw nagħmlu tajjeb għaliha. madam, and now I give the floor to the for the representatives of European Commission from DG Just. Uh, continue.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 Il-Kommissjoni taħdem fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u niżguraw li l-konsumaturi kollha jibqgħu eh, sikuri u li ngħin l-awtoritajiet tal-Istati membri ehm, biex eh, jaħdmu bl-aktar mod effettiv. Dan jfisser fost affarijiet oħra illi l-Kummissjoni tippromovi u tat il-fondi għal azzjoni koordinata fis sorveljanza tas-suq għall sigurtà tal-prodotti biex niżguraw illi l-prioritajiet komuni fuq livell tal-Unjoni fis sigurtà tal-prodotti jiġu koperti. Il-lighters kienu eh, parti mill-azzjonijiet ta' sorveljanza tas-suq fl-2010 sal-2012 u r-riżultati ta' dawn l-azzjonijiet konġunti urew illi ħafna mill-lighters fis-suq huma sikuri. Minn hemm l-awtoritajiet tal-istati membri kull sena bil-evalwazzjoni tar-riskju tas-soltu tagħhom u bl-adozzjoni tal-prijoritajiet annwali eh, ħadmu fis fi sorveljanza tas-suq biex hekk ikunu jistgħu jivverifikaw, jieħdu kampjuni u jivverifikaw dan kollu fil-prodotti li jistgħu jkunu periklu għas-saħħa tal-konsumaturi. Min-naħa tagħna f'Marzu li għadda xarilu, tlabna lill awtoritajiet tal-istati membri saqsejnijom jekk jekk humiex interessati li jkollhom azzjoni kkoordinata fil-qasam tal-sorveljanza tal tas eh, fil-lighters imma l-ebda stat membru ma sprima l-interess tiegħu. Għaliex? Dan għaliex il-data li għandhom disponibbli u l-evalwazzjoni tar riskju a priori li jagħmlu regolarment għabbażi tal ilmenti tal-konsumaturi u l-istatistika eżistenti kif ukoll fin-notifika tal-sistema tal-alert eh, għal dawn il-prodotti li tiġestjona l-Kommissjoni u skont l-evidenza xjentifika u l-artikli fuq il-mezzi ta' xandir, dan kollu mhuwiex qiegħed jappoġġja l-idea li l-lighters ġeneralment huma eh, prodotti perikolużi għall konsumaturi. U allura aħna għadna qegħdin niddiskutu mal-Stati membri li saret ilhom il-ment kontrihom l-Olanda, il-Ġermanja u Franza eh, biex nifmu d differenza eh, fil-metodoloġija u r-riżultati b'mod partikolari bil-data li ġiet ippreżentata hawnhekk u d data li għandhom huma. U l-kwistjoni ewlenija hija li nippruvaw norbtu dawn l-inċidenti ma kemm huma perikolużi l-prodotti. Ovvjament l-inċidenti jiġru kuljum imma dak li huwa fundamentali għas sorveljanza fuq is-suq eh, huwa li nifmu jekk hemmx eh, rabta ta' kawża u l-konsegwenza eh, meta qed nitkellmu fuq jekk hux perikolużi l-lighters jew inkella minħabba l-użu tagħhom kif qed jiġużati. Għaliex kif nafu l-iskiken jaqtaw ukoll u l-lighters għandhom fjamma biex jixelu, allura dan huwa l-punt fundamentali diffiċli ħafna li ssib l-evidenza tar-rabta bejn il-kawża u l-konsegwenza. U għalhekk aħna nkomplu niddiskutu mal-Stati membri u qed nieħdu gost eh, li nitkellmu mal-petizzjonanza biex naraw jekk hemm bżonn ta' azzjoni speċifika li tittieħed. Grazzi ħafna, eh, Sinjura Kotenaw. Grazzi għal din il-preżentazzjoni. din hija mistoqsija li għadha miftuħa u forsi tajjeb li nkomplu bid-dialogu. Mal-istati membri kif ukoll mal-petizzjonanti. Għalhekk naħseb li aħjar nżommu din il-petizzjoni miftuħa u nitolbu lilkom lill-Kummissjoni Ewropea illi jekk ikun hemm xi żviluppi pożittivi dwar dan il-punt jew xi informazzjoni ġdida tajdulna. Sinjura, inti taċċetta? Oui, merci beaucoup. Iva, mela, Girsi, jiena xtaqt nżid biex inkonklużjoni li aħna rridu li l-Kommissjoni tal-Petizzjoni tkompli taħdem fuq dan is-suġġett bil qrif għal-mandat li jmiss ukoll biex tara li mhux imbattmut fuq omma. Il-miżuri konkreti tistgħu tiġu jiġu definiti l-ewwel nett azzjoni komuni li sseħħ mill-Kummissjoni Awtoritajiet u Sorveljanza sabiex insaħħu fuq il-post il-kontrolli tal-lighters u t-tinninnet l-analiżi tar-riskju għal dawk li huma kwistjonijiet mhux armonizzati tal-pertinenza l-viżjoni tal-qafas legali u jiena naqbel bisieħ sinjura illi aħna neżaminaw il-kawża il-rabta bejn il-periklu u il-realtà tal-ruq mm, u tal-tidrib mm, u ah, l-possibilitajiet li jisu l-possibilitajiet infrazzjoni. Barra minn hekk bżon bżonn allokazzjoni ta' rizorsi finanzjarji għal autoritajt ta' sorveljanza u anki atti ta' għim ta' koxjenza, trom ta' koxjenza bejn ċittadini. Il-BF għandha dispożizzjoni tal-Kommissjoni tal-istituzzjonijiet kollha Ewropej biex jkunu jistgħu imorru iktar l f'dan ir-rigward. Grazzi tas-sew tad-attenzjoni tagħkom u tal-involviment li tistgħu tieħdu sabiex l-Ewropa tkompli tkomp taħdem fuq il-ċittadini, speċjalment iż-żgħar.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 din il-parti tal-prezentazzjoni ħajkolna xi stampi li huma sensittivi. Grazzi ħafna. Fil-laħar 10 eh, snin. Aħna parti mill-ikbar skandlu eh, tas-saħħa fejn hemm iktar minn 100,000 mara eh, Ewropej flimkien ma' trabi tagħhom u aktar minn nofs miljun nisa u familji internazzjonalment kellhom ħsara ħafna f'ċertu każijiet mietu u ħafna każijiet ukoll baqgħu bi problemi minħabba l-impjanti il-prostetiċi tal-PIP Eh, minħabba li hemm noqqas ta' kwalifiki, noqqas ta' rfin u li mhux tekniċi li mhumiex magħrufa u taħlitit ta' silikon mingħajr ma jkun hemm ta' xi tip ta' sorveljanza. F'ħames minuti jiena ħankun qed nuri kif il-rapport il-Kummissjoni u il kif dawn il-protezijiet tal-PIP um, qed jirrispondu għal din il-kriżi ehm, kbira tas-saħħa li qed wassal għal ħafna soffriment ta' nisa innoċenti. Ħafna minnhom huma ommijiet li qed jirkupru, jirkupraw minn mill-kanċer tas-sider u anki nisa b'saħħithom illi tneħħitilhom din is-saħħa li kellhom minħabba din is-sistema falluta tar-regolament illi qed poġġi l-interess kummerċjali tal-manifatturi ehm, qabel il-sigurtà tal-persuni. U hekk anke dawn dan l-apparat perikolużi li jaslu fuq suq bil-marka tas-CE mingħajr ma jkun hemm sorveljanza jew xi tip ta' monitoraġġ kif suppost. U hawnhekk qed inħarsu lejn ix xolta 250 ġurnalist eh, f'ħafna pajjiżi bħala parti mill ICIJ u l-każ tagħha fejn qed inħarsu lejn l-orrur tal-regolament regolamenti falluti tal-Unjoni Ewropea minħabba dawn il protezijiet ta' sider eh, f'dawn l-aħħar xhur. Minn dawn l-eluf ta' nisa illi huma esposti għal PIP aħna qed nittolbu illi Ehm, tieħdu azzjoni fuq dan ir-rapporti u turu l-intenzjoni tagħkom illi din tkun bħala parti mis-sigurtà ta' livell qoli biex niżguraw is-saħħa tan-nisa u anke l-użu ta' dawn il-prodotti bil-marka CE madwar id-dinja. Ir-rapport li għandna eh, turi qed juri li m'għandniex data fuq it-tossikoloġija ehm, dwar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

Um, there is currently no convincing medical, toxicological or other data. Hawnhekk eh, qed naraw li m'hemmx data tossikoloġika jew medika li tiġġustifika t tneħħija ta' dawn il-proteżijiet intatti eh, tal-PIP. Din oriġinarjament saret fl-2012 kien hemm seba' irġiel u żewġ nisa u kien hemm tliet nisa fejn ma kienx hemm eh, tobba mediku brabta ma' dan l-istudju. Hawnhekk qed nara qed nuru din il-PIP li tinfetaħ u dik periprostatic u il-likwidu. U hawnhekk qed nitolbu li nisa jistennew għax jekk ma nistgħux niżguraw li jistgħu jitneħħu dawn il-proteżijiet ta' sider, ħafna drabi dawn jistgħu jinfaqgħu. U din l-operazzjoni ħafna iktar komplessa għalix hemm ħafna iktar ehm, riski hemm ħafna lymph nodes li jkollhom problemi bil-din il-PIP u allura problema tas-saħħa. Il-fiber capsules ukoll huma marbutin u dan il-periprosthetic fluid li tistgħu taraw f'naħa tisfel. Is-silikon għandu żejt u l-proteżijiet jiddisintegraw u ħafna drabi dan il-likwidu per prostatik huwa marbut mal-fatt li jinfaqa il-protezijiet qed eh, naraw li jkun hemm il-lymph nodes li jintefħu u jinfaqaw dawn il-protezijiet. Qed nurrikom ukoll in-nefħa tal-PIP eh, brabta ma' dawn il-lymph nodes minn fuħin. Qed nurikom aktar eżempji ta', ta dawn il-protezijiet PIP li huma perikolużi li huma Min Mintom se tiħdu gost tarawa, eh, tara, tistaw taraw it-tneħħija tal-protezijiet tas-sider tal-PIP. These fluids have to be sent away for analysis. Dawn il-likwidi jridu jindbatu għal analiżi minħabba l-assoċjazzjoni mal-kanċer minħabba l-proteżijiet tas-sider. Dawn il-granulomas minħabba s il silikon il-li nisibu fil-proteżijiet dawn huma marbutin mal-proteżijiet tal-PIP. Hawnhekk ħana laq bil-konklużjoni ta', ta autopsja li saret fuq mara illi kellha dawn il-proteżijiet tal-PIP fejn qed naraw illi kien hemm ħafna nisa illi ikollhom problemi bil-ħabba l-ġel u nsibu s-silikon fl-organi kollha u anki fil-partijiet tas sistema tan nervitorja minħabba dawn il-proteżijiet. Fir-rapp rapport eh, fejn qed naraw li m'hemmx eh, eh, evidenza medika l-entità regolatorja ta' franċiża f'iktar minn 16,000 nisa rajna li 42% tal-proteżijiet infaqaw. 42% kellhom il-gel bleeds, jiġifieri s silikon li joħroġ u kien hemm ħafna funzjonament ħażin fil-bqija ta' 16% jiġifieri qed nitkellmu fuq 16,426 mara illi nistgħu nsibu f'dan ir-rapport. Fir-Renju Unit il-tobba eh, kollha talbu li jitneħew dan il-proteżijiet kollha tan-nisa f'50,000 mara. F'Awstralja kien hemm tabib fejn qal illi hemm ħafna Eh, likwidu sterili marbutin mar protezijiet il-parti ta' barra infaqat u allura hemm problema fil-sider. U eh, sew jekk xi problema fil-PIP jew oħrajn u l-tabib qal li iva kien il-PIP. Rajna illi kien hemm il- li infaqaw minimu ta' 53% tan-nisa ġifiri Qed nitkellmu fuq dawn in-nisa li infaqaw l proteżijiet tal-PIP u bat il-bqija tan-nisa ħafna minnhom jkollhom problem b'dawn il-gel bleeds. Il-Kummissjoni Ewropea ħalqot task force fejn qiegħda tiġbor l-evidenza qed ikomplu e, u anke fi frar tal-2019 kien hemm smigħ fejn qalu li m'hemm l-ebda evidenza ta' tassib minħabba dawn il-proteżijiet. Fi żmien ta' dan ir-rapport, erba' pazjenti bil-proteżijiet PIP instabu li soffrew minħabba dan it-tip ta' kanċer u waħda mill-pazjenti fil-fatt mietet. U xorta waħda il-rapport ma ġiġ meqsu pala evidenza tal-istatistika studak iż-żmien diġa kien hemm tliet nisa l mietu waħda fi Franza, fir-Renju Unitu fl-Iżvezja. Dawn huma żewġ nisa illi mhumiex imniżlin fl-istatistika sinjur mara mill Franza u oħra mir Renju Unit. Fil-istudju tagħna u l-istħarriċ li għamilna mal-nisa bil-dawn il-protezijiet tal-PIP, 11 mara qalu illi sar jafu li għandhom il-kanċer marbutin mal-protezijiet u 5% inataw diagnozi tal-kanċer. Rajna li n-numru kbir tan-nisa għandhom eh, eh, depression, eh, batom depression u xorta mhux qed jiġu rapportati. Għad hemm ħafna tħassib tan-nisa illi għandhom proteżijiet li qalulhom li iva jistgħu irreddaw ukoll li trabi u qed narraw hemm paragrafu wieħed fuq il fuq il li li eh, n-nisa irreddaw il mhra regolatur tar-Renju Unit, għamlu esperiment biex jagħmlu kampjun ta' ħalib minn marra illi għandhom il-protezijiet ta' PIP li li li qabluha mal-ħalib xkumat biex jgħidu li huwa sikur li tuża l-ħalib ta' sider bil-proteżijiet li huma mifquajn. U dak l-informazzjoni li għandna f'dan il-paragrafu mhijiex tajba, mhijiex preċiża. L-Iżvezja għamlu testijiet fuq il-proteżijiet tal-PIP li tneħħew mill-ġisem tal-marra u talbu li jitneħħew b'mod preventattiv lil-nisa l-bqija għaliex raj raw b'mod ċar li l kimiċi fil-PIP jistgħu jkunu ta' periklu għan-nisa fil-ġuf tal-mara il-kimiċi huma marbutin huma meqjusa bħala eh, endocrine disruptors u dawn jistgħu jkunu ta' ħsara għal fetu li għadu qed jiżviluppa. Hawnhekk nistanaw ir-regolatur l-Iżvedis li qed jgħid li dawn il-proteżijiet tal-PIP għandhom jitneħħew bħala prevenzjoni. Minħabba li qed li ma tantx fadda l-ħin, ħanaqbel għall-slide limit li turi li hemm lobbying kbir għaddej biex waqfu l-nisa milli jitolbu għall-għajnuna mill-lobbying tal-apparat mediku fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk qed nistanu rikom tabella li ħarġet mir rapport fejn qed naraw il-livelli kbir ta' D4, eh, silikon li nistgħu nsibu fil proteżijiet tal-PIP. Id-D4 huwa meqjus nistanaw il-tekatjar tijaw tistaw taraw ukoll koll din hija taħsara mill-istampa. Ġifieri jista' jkun hemm spużżoni ġifiri ġejja mis-sider u eh, GHSO 8. u l-evidenza ta' difor li huwa endocrine disruptor huwa hija ċara. Nistgħu naraw li hawnhekk hawn miktub li tista' twassal għal effetti serji fuq żmien twil. U dan huwa l-GS GHS08 nistaw naraw is sustanza D4 tista twassal għal problema fl organi eh, problema fil- tarbija li mhux mux mwilda, jista twassal għal kanċer, difetti ġenetiċi u u affarijiet oħrajn. Hawnhekk nistgħu naraw tabella li ħarġet mir-regolatur Svediż fejn qed juri r-riżultati u mod partikolari ehm, il riżultati tal-PIP marbutin mad-D4. L-Iżvezja titlob li jitneħew dawn il-proteżijiet tal-PIP fl-Iżvezja kif ukoll fi Franza. Aħna konna mħansbin illi il-Kumitat Xjentifiku tal-Unjoni Ewropea ma issomx dawn eh, danni assoċjati mal aspett tossikoloġiku u derilna illi aħna biss konna qed inqisuhom. Mir-rapport nista' naqra illi il- realtà diġa kienet preżenti u konna nafuha fis-sena 2000 kien il-BASF illi rnexxielu ixejjen ehm, lista ta' dawk l-40 il- sustanza kimika li tagħmlu ħsara u għalhekk tafaw inqas importanza fuq dan l-aspett. Kontatjajna lill DG Grow fuq eh, il-D4, is sustanza D4 u is-Sinjura Sabin Lekrenier, l-ex kap ta' DG Sanko kif ukoll eh, il-kap ta' DG um, ehm, Sanko saqqalulna illi nikwota dan ma japplikax għal tamir mediku. Dan ifisser illi ir-regolamenti riċ reach għas salvagwardji ma jestendux għal u japplikawx għal nissa li għandhom dawn it-tip ta' impjanti u il-trabi tagħhom. Ħanerġa' nurikom xi ritratti ta' dawn it-tip ta' implants li minnhom eh, eh, nixxa l-ilma. Aħna ippubblikajna il-fuq minn 70 rapport u um, sejbit relatati ma dan is-suġġett, però ta' kull darba għalunna illi mhumiex imsejsa fuq uh, um, bażi xjentifika. Aħna qegħdin hawnhekk biex insaqsukom kemm iżjed data tossikoloġika u medika għandkom bżonn iżjed. Insaqsu lilkom u lilek, Sur President, jekk jaġobkom, aħna għandna ir-rapport Senern jekk jġobkom. Isuh warbluh. Grazzi ħafna għal ħin tagħkom. Kienet prezentazzjoni li tassew impressjonatni u issa ngħaddi l-kelma lil Sur Eric Hansen, rappresentant tal kummissjoni Ewropea biex eh, jagħmel intervent tiegħu jekk jogħġbok, Sur Hansen. Grazzi. Grazzi, Sur President tħassib eh, espress mis-Sinjura Pivi eh, jixaqlu l-attenzjoni sħiħa tagħna. Nixtieq nirringrazzja lis sinjura eh, Spivi għal kontribut tagħha u nixtieq ngħidilkom li aħna ħadna nota kif xira tal dawn ir-riżultati u isna wkoll il-parir tal-Kumitat Xjentifiku. Aħna ovvjament jekk ikolkom data ġdida jekk jogħġobkom, ibatu ilna. Is-sigurtà tal-impjanti eh, mediċi fosthom dawn il-protezijiet eh, ta' sidder huma ta' importanza kbira għalina u l-użu tal- dan it-tip ta' tamir li jitpoġġa fis-suq, ta' daw tip ta' protesi li jitpoġġew fis-suq illi eh, mhumiex siguri ġi eh, punit bħala att kriminali skont il-liġi Franċiża. Dawn it-tip ta' frodi ser jiġu meqjusa anke fil-qafas legali li ġie diskuss b'mod estensivament estensiv anka hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U issa għandna leġiżlazzjoni ġdida fuq eh, it-tamir mediku u anka il-diagnosi medika ehm, u liġi li tmur magħha liġi adottata fl-2017 u ssir tibda tiġi implementata fis-sena 2021 u 2022. Aħna konxi tal-fatt li hemm numru ta' miżuri li rridu u li għandhom lan illi fil-fatt ittejbu l-aspett ta' sigurtà ta' dan it-tip ta' tamir, pereżempju l-iskrutinju qabel ma dan it-tip ta' tamir jitwaġġa fuq is-suq minn panel ta' esperti li ser ikun qed jagħmel verifiki addizzjonali apparti dawk li jkunu saru minn korpi eh, apposta barra minn hekk hemm ukoll eh, it-tisħiħ ta' notifika rigward il-metodi li bijom ikunu qed jaħdmu dawn il-kumpani li jiżviluppaw dan it-tip ta' tamir fl-ambitu tal-leġislazzjoni aħna qed inqisu wkoll elementi oħra li għandhom l-istess karatteristiċi. Introduċejna wkoll klassifika ġdida ta' riskju għal, dawn, għal dan it-tamir mediku illi ser ikun iżjed trasparenti u li ser jitpoġġa f'database u ser ikun hemm ukoll kard illi tmur ma' dawn it-tip ta' mm, impjanti u ta' proteżijiet u anka l proċeduri ta' kif isiru dawn l-operazzjonijiet huma regolamentati. Qed nisqu iżjed fuq is-sorveljanza tas-suq kif ukoll fuq ir-rekwiżiti li qed jitpoġġew fuq min manifattura dan it-tip ta' apparat mediku. Ovvjament dawn il-miżuri huma immirati illi jevitaw u jwaqfu milli jisiru azzjonijiet fraudolenti partikolarment rigward il-protezijiet PIP. Ovvjament, m'hemmx garanziji laqas fil-ġejjieni illi azzjonijiet fraudolenti mhux ser iseħħu. Rigward ix-xogħol tal-kumitati xjentifiċi, bħalma qalet is-Sinjura Spavey hemm diversi opinjonijiet illi qasmu maħna il-kumitati xjentifiċi fuq riskji tas-saħħa illi ġew illi ħarġu mir-rapport Senhern. Fatt, l-ewwel opinjoni ħarġet fl-2012 kien hemm oħra fl-2014 u mbagħad waslet ilna l-aħħar waħda li tratta diversi aspetti oħra tal-protezijiet PIP. L-opinjoni tal-2004 waslet għal konklużjoni illi m'hemmx data tossikoloġika illi tiġġustifika eh, li tneħħija mis-suq eh, ta' dawn it-tip ta' proteżijiet PIP. Minn dak iż-żmien law ġiet evalwata il-kwistjoni ta' jekk hemm xissa informazzjoni addizzjonali u biżżejjed evidenza xjentifika biex inneħħuha mis-suq eh, dawn il-proteżijiet iżda għal tieni darba dan ma kienx il-każ Però opinjonijiet um, oħra qed jiġu uh, mfassla mill-esperti indipendenti u eventwalment l-opinjonijiet tal-kumitati xjentifiċi ser jiġu marbla mill-Kummissjoni u mill-Istati membri biex eventwalment niddeċidu li ma miżuri jistgħu jittieħdu. Rigward il-kwistjonijiet relatati mal l-azzjonijiet li qed jittieħdu fuq eh, livell nazzjonali vizavi tneħħija ta' daw il proteżijiet dawn jaqgħu taħt artiklu 168 tal-trattat illi jgħid illi l stati membri għandhom is-seta li jiddeċiedu jekk jixtiequx jieħdu azzjonijiet iżjed sistematiċi ehm, viżavi ċerta aspetti jew jekk arridux jitrattaw il-problema b'mod differenti. Ġifieri l parir xjentifiku tal-komitati hija xi ħaġa li għandhom jikkonsidraw l-istati membri iżda M'hemmx dubju li hemm ukoll fatturi oħra illi l-istati membri normalment jikkonsidraw meta jieħdu deċiżjoni ta' dan it-tip. Palma qalet is-Sinjura Speedy: l-istati membri ma aġixxewx kollha bl-istess mod. U fil-fatt eh, jidher li hemm eh, modi differenti kif l-istati membri ittrattaw din il-problema u azzjonijiet differenti ttieħdu minn stati membri differenti. Nista' nieqaf hawnhekk u ngħaddi l-kelma lill kollega li sur Viskoj biex iżid xi kummenti jekk għandu. Iva, grazzi, kollega, ma tantx għandi xi nżid, forsi kjarifika u element ġdid li nixtieq nippreżentalkom. Aħna qed ilna fil fatt minn ġunju tal-2012 in kuntatt mal-ġentili eh, petizzjonanta hawnhekk u għall-aħħar opinjoni xjentifika tal-Komitat l-istudji li semmew ġew marbla u studjati mill-Komitat innifsu fil-fatt it-test fl-aħħar tiegħu fih għannes illi jinkorpora id-data kollha minn kulħadd mill-partijiet interessati kollha, tispjega li ma studji ġew aċċettati u li ma ġew rifjutati u għal xiex. Element ġdid issa li ħareġ dan l-aħħar. Aħna nafu illi hemm riskju ġdid għana plastic ninfoma illi irridu nistudja iżjed fid-dettall biex naraw x'inhi l kawża ta' din il-marda ta' din il-problema illi hija marda rari ħafna u diffiċli il wieħed jiddiagnostika. il każ tal-PIPs huwa każ uh, għalih mhux neċessarjament hemm rabta mal-infoma li li għadni kif semmejtilkom. Grazzi ħafna, Sur President, jiena Nixtieq nirringrazzja lill-petizzjonanta eh, hawnhekk preżenti u l-petizzjonanti l-oħra mhux preżenti magħna Françoise u Marisol li ġarbu dawn e, danni nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi il-petizzjonanta saħqet fuq il-fatt illi din hija problema li tmur li lin mill-impjanti PIPs, hemm ukoll problemi oħra però li qed iġarbu ħafna nissa. Irrid nerġa' nisħaq għal darba fuq l-importanza li l-pazjenti jieħdu deċiżjonijiet informati, importanti li jkollna informazzjoni fuq uh, Eh, riski assoċjati u l-alternattivi possibbli. Nixtieq ukoll niżgura illi nixtieq li niżguraw illi il-mart xpronat minn dawn it-tip ta' proteżijiet jiġu marbla u studjati minn tim mediku biex bekk nissa jingħataw il-kura meħtieġa u jingħataw anke assistenza qabel um, l-operazzjoni. war li smaj dak li kellha xi tgħidilna il-Kommissjoni, rrid ngħid illi innisa nisa mhumiex statistika. Wara dik il-preżentazzjoni nsaqsikom jien ukoll x'iktar irid isir qabel ma dawn il-problemi jiġu trattati. Wara l-iskandlu ta' dawn il-produtturi, il-manifatturi, eh, daw il-persuni li jimmanifatturaw dawn il-protezijiet, PIPs, għallunna illi memx bizzejet evidenza kontrihom kem iktar nisa iridu iweġġaw iġarbu danni u anka imutu qabel ma neħdu azzjoni. Nisħaw fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew illi eh, Sinjura Gallina li ehm, sfortunatament ma setax tkun hawnhekk fostna tixtieq tisħaq fisem eh, tisħaq fuqha fi 13 ta' frar aħna ressaqna din ir-reżoluzzjoni fuq eh, l-istrateġiji kontra il-kanċer li affettwa lin nisa edna illi numru ta' rapporti saħu fuq rabta diretta bejn eh, l-użu ta' impjanti eh, ta' ta' sider u l-ALCL li waslet li waslu għal 14 il-mewt u il-fuq minn 400 kas ta' persuni li potenzjalment għandhom din il-marda. Aħna sħaqna biex l-istati membri jagħmlu uh, valutazzjoni tal-riski assoċjati ma' dawn it-tipi ta' proteżijiet u li nisħu fuq uh, eh, l-anaplastic uh, eh, linfoma fin-kosta n-nisa. Għal dawn ir-raġunijiet kollha li smajna bihom illum nixtieq nagħmel din il-proposta. Nżommu l-petizzjoni miftuħa biex inkomplu nkunu biex nkunu nistgħu nsegwu għażjed u nħeġġu illi jsir rapport minn speċjalisti mediċi, minn riċerkaturi, fuq eh, il-problemi li saħqu fuqhom il-petizzjonanti u nerġaw intennu illi il-Parlament Ewropew fil-mandat li jmiss irriti ikompli jaħdem fuq din ir-reżoluzzjoni ehm, illi għaddit fit-13 ta' frar u il-Kumitat tagħna għandu jirreferi din il-problema lill kumitat għas-Sigurtà ta' l-Ikel u, u, u Eh, l-alimentazzjoni u importanti li nfakru illi l-Istati membri għandhom jagħmlu studji epidemioloġiċi fuq eh, dawn in-nisa li eh, għandhom dawn it-tip ta' protezijiet u nitolbu l-Kummissjoni biex ma tibqax tkun passiva, hemm bżonn li jiġu promossi l-inizjattivi u l-miżuri ehm, meħtieġa fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa nixtieq eh, illi nieħdu eh, deċiżjoni fuq din il-petizzjoni u jiena nissuġġerixxi li nżommuha miftuħa din il-petizzjoni. It-tieni għandna nibatu din il-petizzjoni lil eh, l-MEPs il-ġodda illi ser ikunu membri tal-Parlament Ewropew li jmiss dwar il-rezoluzzjoni ta' 13 ta' frar u kol batnilom din il-rezoluzzjoni eh, l-segretarjat. U nitolbu kol il-Kommissjoni biex tibatilna bil-miktub eh, deċiżjoni tagħha fuq eh, il-rezoluzzjoni. U finalment, is-sinjura petizzjonanta jekk tixtieq tista' terġa' titkellem għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Iva aħna fil-fatt ninsabu hawnhekk fil- fid-dawl ta' dak li qalu il-ġurnalisti 250 fil-fatt ġurnalist illi saħqu fuq eh, eh, il-fatt illi regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhux qed twassal għal riżultati mixtieqa il-manifattur eh, prinċipali ta' dawn il-protezijiet eh, il-gman ma rnexux jikseb il-tiketta CE fuq eh, il-prodotti tijaw u ħafna każijiet ta' kanċer assoċjati mal-prodotti li jimmanifattura huma intbatu żewġ itri lil-Centra u lil-Mentor għal minħabba fejn ġbidni l-attenzjoni illi mhux qed ikunu anqas huma ehm, konformi mal-liċenzji ehm, maħruġa fl-Istati Uniti. Il-regolatur Franċiż l-ASM introduċa proibizzjoni fuq uh, seba uh, tipi ta' um, materjali li jintuża għal dawn il-protezijiet u fil-fatt skont l-esperti franċiżi Eh, dawn il- eh, manifatturi, eh, dawn il-kumpaniji li manifatturaw waslu għal konklużjoni li l-prodotti tagħhom ma, ma mhux qed jipproduċu materjal illi huwa perikolus. Kien hemm ukoll tħassib assoċjat mal immunoġenità il-karġinoġenità ta' dawn l-impjanti, il hemm ukoll eh, elementoli tossiku fuq uh, eh, il ċerta organi tal-ġisem tal anka fċerta mm, impjanti u aħna qegħdin illum hawnhekk preżenti biex ngħidu illi r referenza għal rapport Senher qed iwassal għal fatt illi ħafna nisa u trabi tagħhom qed ikollhom Eh, nuqqas ta' għajnuna, appoċ, informazzjoni lanqas ma qed jingħata lilhom um, parir, mhux qed jingħataw kura wara l-kirurġija, mhux qed jingħataw lanqas segwitu kif suppost. U konsegwenza tal-isforzi tagħna hawnhekk illum nittamaw illi fil ġemat illi ġejjin il-rapport senir fuq uh, l-aspetti xjentifiċi ta' dawn il-protezijiet PIP jiġi investigat iżjed fil-fond. Grazzi ħafna tal-attenzjoni illum. Grazzi, grazzi ħafna, senjura. Id-deċiżjoni kif diġaħet eh, diġaħet tieħdet u issa l-ura nistaw naddu għal petizzjonanta Polakka, ehm, petizzjoni dissa 56-2018. Fil-fat il petizzjonanti huma Monika Mamulska u Katrizna Krela illi nitlobhom biex jitkellmu għal mhux iżjed minn erba' minuti. Grazzi ħafna tal-joġbok ta' dili l-kelma, Sur President, jiena Monika Mamulska u edha għawek biex eh, nitkellem fuq u nirranġa regolament illi qed iħalli barra kompletament l-istudenti b'diżabilità għaliex mhux qed jingħataw appoġġ fl-iskejjel. L-appell tiegħi Eh, ġi firmat minn il-fuq minn 100.000 eh, persuna fil-Polonja u ġi sottomess mhux biss lill-Ministeru tal-Edukazzjoni iżda anke lill-Prim Ministru tagħna. Il-Prim Ministru però injoraħ kompletament dan il-rapport. U għalhekk wara eh, il-mod negattiv kif qed tiġi implementata tiġi implementat ir regolament fil-Polonja, dawn il-ċittadini it-tfal fil-fatt li qed jużaw dawn l-għajnuniet qed ibatu ħafna. Dan jikkonċerna lill-20,000 student illi ma jistawx sfortunatament ikomplu jitalmu fl-iskejjel għaliex m'għandhomx l-appoġġ meħtieġ u għalhekk qed ikollhom jistudjaw il-bot mill mill tfal tal-iskola l-oħra u l-istudenti eh, ħbib tagħhom. Din l-informazzjoni hija kollha disponibbli għalikom f'dan il-ktejjeb, lkom li taqraħ dan il-ktejjeb u dan ir-rapport speċifikament għaliex dan qed juri biċċar ċar li drittijiet fundamentali qed jiġu miksura fil-Polonja minħabba ksur fil-aspett tal-edukazzjoni li jmur kontra il-karta ta' drittijiet tal-bniedem, speċifikament artiklu 14 u artiklu 21 li jitlob illi ma jkunx hemm trattament differenti għal persuni b'disabilità. Barra minn hekk eh, artikli 69 u 70 tal-Kostituzzjoni Polakka wkoll qed tiġi miksura u qed tiġi miksura wkoll artiklu 24 tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda li tisħaq fuq eh, li niżguraw li għandna niżguraw li l-integrazzjoni il-persuni b'diżabilità jiġu um, integrati fis-soċjetà. Fawissu 2017 saru protesti fil-Polonja għaliex attwalment huwa impossibbli għal dawn il-persuni b'disabilità, dawn l-istudenti b'disabilità li komplu jistudjaw fl-iskejjel ma' tfal l-oħra. Fit-teorija din hija mm, possibbli, fil-prattika le. Dinja problema għaliex fil-Polonja għanna l-fuq minn 160.000 ehm, student li għandhom dritt għal edukazzjoni partikolari speċjali għalihom. Però hemm ir-riskju li minn hawn ftit ta' snin oħra, ħafna minn dawn il-studenti ser jirrikjedu u ser kollhom bżonn appoġġ individwali. Però il-Ministeru tal-Edukazzjoni mhux qed jipprovdilhom din it-tip ta' possibilità u dan imur kontra il-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Ġnus Magħquda b'dan il-mod u minħabba fekk dawn l-istudenti m'għandhomx aċċess għall edukazzjoni minħabba l-bżonnijiet speċjali tagħhom. Partikolarment il-ġenituri ta' dawn l-istudenti il jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna għaliex diffiċli tikseb l-appoċ meħtieġ barra minn hekk ir-regolamenti l ġodda ma jitolb ma jiggarantixxux illi eh, l-istudenti ikunu jistaw um, joqogħdu b'sijat inqas jew iżjed fl-iskola, jiġifieri dawn l-istudenti jew jistudjaw id-dar waħedhom jew inkellek jistudjaw fl-iskejjel iridu jistudjaw ħin twil mhux itwal mhux iqsar mill-istudenti l-oħrajn. Din hija sitwazzjoni drammatika ħafna li hemm ħafna studenti illi sejrin lura il kundizzjoni ta' saħħa tagħhom sejra lura. Kien hemm ħafna każijiet ukoll fejn saħan sitra tfal pruvaw ineħħu ħajjithom bidejhom. Riżultat tal-fatt illi qed eh, ikollhom bil-fors imorru l-iskola mal-komplement tal-istudenti tagħhom. Kuf kturim u? Dan huwa ovvjament ksur ta' drittijiet tagħhom dan ukoll jinkludi studenti u li ma jistgħux jibqgħu jmorru l-iskola, speċjalment fil-edukazzjoni eh, eh, sekondarja minn huwa rilevanti ħafna li dan mod. Ma jistgħux jibqgħu jissoċjalizzaw ma' ħadd u ma jistgħux jittamaw illi jitlu fis-suq tax-xogħol Dan wkoll iwassal għal telf ekonomiku għal wieħed mill-ġenituri ħafna drabi jiġu esklużi mis-suq tax-xogħol. Fejn il-persuna b'diżabilità jkollha bżonn ikura d-dar eh, biex eh, imbagħad inti titorganizzalhom l-edukazzjoni privata. U eh, allura għandek ġenituri li ma jistax imur jaħdem u ħafna drabi dawn ikunu problematiċi għal nisa li huma weħidhom single mothers single mothers eh, li għatira li hija sfida li hom għaliex eh, diffiċli li għom għalix irdu bċi mod jaraw kif ħaj jifinanzjaw dan it-tip ta' trattament. Meta inti għandek dan it-tip ta' trattament jew diffiċli, dawn il-persuni huma fi problemi kbar. X'għandha tagħmel għom meta qed tiġi trattata għal kanċer pereżempju u titlaq mid-dar biex illi biex it-tifel jista' jiġi jew tifla jistgħu jiġu edukati. E, jiena nixtieq li intom l passi kollha possibbli, tużaw ir kolla kollha possibbli biex dana jitwaqqaf jiġifieri ksur ta' drittijiet fundamentali jitwaqqfu fil-Polonja ej persuni li huma um, disabilità li ma Il-persun l-amont ta' tfal li qed jiġu edukazzjoni speċjali qed tiżdied kull ma jmur minħabba li aħna stajna ehm, nsalvawhom meta kienu eh, prematuri u issa sitt snin wara qed jiġu esklużi u mhux appoġġati meta jibdew l-iskola u għal daqshekk m'għandhomx iktar ċans li jieħdu sehem fis-soċjetà u jkunu indipendenti. Għalla stant l-appell tiegħi huwa li tqisu il-petizzjoni tiegħi u tieħdu pożizzjoni u tipprovdu għajnuna. Grazzi tassew. Grazzi. Bonġu, sinjuri. Jiena nixtieq nitkellem fuq it-tfal li nsabu f'sitwazzjoni diffiċli jiena ċerta li din hija sitwazzjoni komuni għal kulħadd. Jiena hemm eh, professjonist fil-qasam ħa nitkellem mill-perspettiva ta' professjonist li qed nitkellmu sitwazzjoni fejn ma se nagħmlu xejn dwarha. Aħna bħala professjonisti fil-qasam tal-kura rridu ngħinu ehm, dawn it-tfal imma ma nistgħux ngħinuhom Ah, jina qed nitkellmem dwar erba' qasma' edukazzjoni liġi u mediċina imma wkoll l-ewwel qabel kollox li huwa s-sors tal-problema hija l-familja illi eh, hija trasmissjoni transġenerazzjonali, pereżempju l-gwerra, migrazzjoni Dawn kollha ma' ċirkostanzi jagħmlu ħafna diffiċli għalihom. Fi Polonja aħna għandna diżastru, kriżi kbira fil-qasam ta' terapija. Aħna m'għandniex psikjatri tfal biżejjed sissa kellna 413 għal Polonja kollha. U aħna konna xut ta' numru kbir ta' suwiċidji tenta li huwa Um, tentat mill um, mit-tfal, minn tfal adolescenti. U anki bej il ta' 37 qegħdin uh, medicina li hija qawwija ħafna perikoluża li tom psikjatri li qed biddel l-imġiba tagħhom qed naraw il-vittmi tal-gwerer qed naraw eh, vittmi tal abuż sessuali ġifiri ta' tfal illi kienu xut ta' gwerra ta' dan it-tipi ma jistawx eh, jabdu jitigraw ruħom f'ħajja normali. Aħna għanna adolescenti illi kienet jenataw um, ehm, dawn il-tip ta' terapija mill-psikjatra illi jitilqu mit-terapija u jisiru perikolużi, perikolużi fil-żożija tagħhom u huma għandhom problemi psikjatri kbar u jistgħu jiġu abbużati minn individwi b'intenzjonijiet ħeżiena għal anijiet illegali. U jiena nixtieq nurikom hawnhekk qed taraw il-moħħ ta' tifel ta' jew tifla ta' tliet snin li kien espost għat trauma. Per forsi ġi mifrut mit-trauma minn nommu per eżempju. L-ormoni per eżempju jitlu fis-sistema u dawn l-ormoni jaħarqu żoni taħt tal-moħ. Jiġifieri tifel u tifla m'għandhomx eh, jiżviluppaw iktar u dawn it-tfal għandhom bżonn terapija speċifika. Ġempju dan huwa l-moħ ta' pereżempju om għandu alkoholika Maħħu diġà huwa iżgħar hawnhekk meta inti tara eh, maħblu dak maħta tifel awtistiku. Il-proċessi fil-maħ huma differenti ħafna minn hekk imsejjaħ tifel normali. Jekk inti fuq dana kollu, inti għandek id-depression, għandek eh, eh, ukoll il-problema li it-tfal din ma jkunux jistgħu jiffunzjonaw l-amigdala tkun qed tiddomina l mod kif jopera l-moħħ u dawn it-tfal ma jistgħux joperaw u jaħdmu il-hippocampus huwa responsabbli għall memorja fit-tfal. Imma dana e, eh, jisi dana jinqeret u t-tfal ma jkunux jistgħu jiku tajjeb fl-iskola daqs ħaddieħor dik edukazzjoni u żvilupp x'nistgħu nagħmlu? Aħna nistgħu noffru terapija fi gruppi, ma ma nistax tonfru dawn it-terapija fi gruppi għal dawn it-tfal li qegħdin jikkontemplaw suwiċidju. E, dawn huma e, ammonti ta' mediċini li qegħdin jieħdu kuljum ta' tfal dan huwa suppost li jagħmel l-allim jgħaj jagħmlu xogħol ta' bodyguard ta' ta' e, psikjatra Barra minn hekk dawn it-tip ta' tfal ħafna drabi jippreżentaw problemi tal fwit eh, u martiħor. Ġirin dirba mistoqsijiet għonek għal-kommissjoni. Intom tikkonsidraw li nistabilixxu u li nżommu fl-Ewropa grupp ta' professjonisti medikali li jkun jistgħu jevalwaw numru ta' tfal fl-Ewropa li l-żvilupp tagħhom ġie mxekkel jew waqqaf. Pereżempju tikkonsidraw li tiffinanzjaw ir-riċerka li Eh, tuwi prassi tajba fl-Ewropa. U anki sorsi ta' problemi ta' sfidi u persuni li għandhom problemi emozjonali u oħrajn. Il-Kummissjoni taċċetta stedina għal konferenza ta' Gdansk, Polonia, fejn flimkien fid-dawl ta' din ir-riċerka relevanti jkun jistgħu waqfu dan il-fenomenu fl-Ewropa Raba mistoqsija tiegħi hija il-Kummissjoni tappoġġa l iżvilupp ta' sistema komuni fl-istati membri kollha, sistema ta' kura għal li tingħata liż-żgħażagħ li l-iżvilupp tagħhom twaqqaf u fit-13 ta' jannar ta' din is-sena persuna żagħżugħa li ah, ma kienx ingħata l-għajnuna fi żmien rajna kemm jistgħu jmorru affarijiet ħżiena. Aħna mm, fil-Polonja ma jgħinuniex f'xogħolna, imma din mhix problema pallakka. Nippruvaw ngħinu wkoll tfal mill-Ukrajina li huna l-Polonja. U qed infallu qed infallu għaliex qed jistennewna li naħdmu fuq livelli fejn ma nistgħux noperaw. Grazzi Josephine Heatherstorm Sorin 3 minuti. Mela punti Nixtieq inkien semmi differenzi bejn iż-żewġ petizzjonijiet għax taqsam li nagħmel dan u mbagħad nikkommenta dak li tagħmel il-Kommissjoni u mbagħad nindirizza l-mistoqsija tal-petitioners, petizzjonanti. Grazzi tal-li provdejtuna din l-informazzjoni dwar il-kwistjoni importanti ħafna ta' tfal bid-disabilitajiet fit-skejjel, il-Kommissjoni taqsam ħassi u l-importanza ta' dawn il-kwistjonijiet. Il-petizzjoni 956 taqsam il-kwistjoni kif nifhmuha sew tal-implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni eżistenti fil-Polonja li tiggarantixxi eh, li tfal bid-diżabilitajiet ikollha xesar eh, edukazzjoni tajba f'dan l-iskejjel u dan mhux qed jiġi implementat kif suppost. Il-petizzjoni wieħed wieħed minja sitta għandhom x'jaqsmu tfal li huma fi skola tradizzjonali u jekk hemm din għandhom din is-sitwazzjoni traumatizzata u dawn il-petizzjonanti qegħdin jitolbu li jkun hemm leġiżlazzjoni ġdida u emendata li tihom il-possibilità. Aħna il-possibilità il-ġestjoni ta' komissjoni hija li hija kompetenza nazzjonali tal-Istat membri li waqfu il-, il, il, il, il, il, il, il, il sistemi edukattiva tagħhom huma l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni u mbagħad ta' kif jimplementaw eh, id-drittijiet tagħhom, jiġifieri ma nistgħux nintervjenu legalment u niddettaw il-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward. Però l-Kummissjoni qatt ah, tieħu sensiela ta' miżuri Jidna rrit, per eżempju, nikkommenta fuq 496 bħala petizzjoni, jekk huwa l-każ li intom għandkom leġiżlazzjoni nazzjonali li fit-teorija taħdem sew, imma mm, huwa applikat fil-prattika dan jekk mhux qed jiġi applikat sew jista' jindirizzat minn meġi ġudizzjarji fl-istat membru. Għażewġ petizzjonijiet huwa possibbli wkoll issemmi l-kwistjoni fil-Polonja għall kummissarju Pollak fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u wkoll possibbli tipproponi għatta proġetti taħt il-fondi tal-Unjoni ma mbagħad dak li seħħ mbagħad Para priorità ta' dawn il-proġetti differenti huwa li l-Polonja jiddeċiedu. Nixtieq nsemmi leġiżlazzjoni li teżisti fuq l-2078 fuq il-diskriminazzjoni fil-qasam dan il-qasam u hemm dispożizzjonijiet fuq rakkomandazzjoni raġonevoli f'dan il-qasam. Hemm ukoll proposta li saret minħatta l-Kummissjoni fl-2008 fuq miżuri ta' kontra diskriminazzjoni barra mill-qasam ta' diżabilità, il-Kummissjoni li kienet qed tipproponi dan u il-proposta mill-2008. Għadha mblukkata fil-Kunsill għaliex hija unanimità unanima fil-pajjiżi għall adozzjoni Qed tagħmel il-Kummissjoni qed tipprova tappoġġja l-kooperazzjoni bejn l-istati membri u skambju tal-aħjar prassi u s-sitwazzjoni qed tiġi monitorata f'dan is-semestru u għamilna proposta għal rekomendazzjoni tal-2017 għandna wkoll il-dittijiet eh, eh, soċjali Ewropej illi aħna marbutin magħha għandna prinċipju 11 fuq il-benessri tat tfal u prinċipju 17 fuq l-inklużjoni ta' persuni b'disabilitajiet. Fuq il-mistoqsijiet speċifiċi eh, grupp il-kwestjoni tal-professjonisti mediċi hija xi ħaġa li jistgħu jiġu konsidrata jiġifieri forsi jistgħu jkun aktar informazzjoni f'dan rigward jekk ikun hemm stedina dana jista' jintbagħat lill-Kummissjoni u dana jitqies biex ikollna sistema komuni għat-tfal kollha din tagħmel kummissjoni permezz ta' mezzi differenti illi huma d-dispożizzjoni tagħhom. Grazzi. Naf li diffiċli nistaqsi kif tagħmel reazzjoni fit tliet minuti. Allura nixtieq nagħmel rekomandazzjoni kollegi tiegħi għax qegħdin taħt pressjoni ta' ħin illi nkompru nħalluha miftuħa, nitolbu lill kummissjoni għal ehm, din it-talba tagħhom għal it-tweġiba tagħhom u l-istess għall Polonja. Allura hemm tliet talbiet minn kollegi tiegħi e, u aħna jina f'żewġ minuti huwa possibbli Grazzi tassew. Aħna rajna li għadu il-problem. Na għaridu li konna dan il-tekst għaxiex eh, li kienet jinqara, li tekst mux qed jirċivu, tfal qed jiġu adottati f'dawn is-sessjonijiet ta' tfal aħna m'għandniex ċentru speċifiku għat-tfal. L-applikazzjoni ta' din il-ġizazzjoni ġdida e, iċċiċħat it-tfal minn dan it-tip ta' għajnuna adegwata u l-possibilità li jkunu integrati għall-edukazzjoni u għal dana jaffetwa s saħħa tagħhom u għalina l petizzjonanti u għalina ma jistax jkollhom aċċess għal din it-tip ta' edukazzjoni fuq livell sekondarju u t-tfal ma jkollhomx il-possibilità li jitalmu li jkollhom skambju maħbib tagħhom li obbligaw it-tfal li jkollhom il-korsijiet privati fit-tfal fil-dar u anki Danna juri li l-unika terapija ta' kuljum gratwita u l-interazzjoni soċjali tagħhom. Il-Ministeru ta' Edukazzjoni Nazzjonali tal-Polonna jipproponi li jinkludu dawn l-istudenti fi skola f'ċertu attivitajiet. U l-grupp ta' ħames studenti ma japplikax fil-prattika u fil-fatt imbagħad ta' numru ta', ta inizjattivi li jiġu finanzjati u tfal b'diżabilità li qegħdin situazzjoni wara li għandhom bżonn tinlajnuna l-leġiżlazzjoni trid tinbidel permezz tas sistema eh, li ma teskludix il-kategorija ta' tfal aħna ma ċevejna ebda tweġiba mill-Kummissjoni, mill-petizzjonanti. mill mill mill kummissjoni mill petizzjonanti Eh, u turi li għall komissjoni hemm problema nazzjonali eh, u għalhekk aħna danna għandu ċertu tweġibiet ċari fin-naħa tal-Kommissjoni Ewropea u hija kwistjoni soċjali li tolqot it-tfal b'diżabilità l-aċċess l-edukazzjoni u dit għandu jiġu garantit u rridu ningarantixxu eh, li aħna li l-petizzjoni tibqa' miftuħa u jtikonna komunikazzjoni tajba minnaħa tal-Kommissjoni u aħna ħanżommu dil-komunikazzjoni. ċer, senjuri, il-kwestjoni ta' edukazzjoni ta' tfal b'disabilità jiena tikkonċernani personalment għaliex din il-bidla negattiva fil-leġiżlazzjoni Pollakka qed traġana lura 20 sena. Jew anke 50 sena lura miż-żmien tal-komuniżmu. Bħala persuna diżabbli dak iż-żmien jiena stajt biss niġi edukat id-dar. Jiena kont fortunat għaliex jiena kelli għallima tajbin u jiena kont determinat li noħroġ mill-limiti li u restrizzjonijiet li l-tip ta' edukazzjoni fid-dar imponit fuqi. U biss meta mort l-università, meta kbirt illi mbagħad tallimt kif naħdem eh, u nifunzjona f'soċjetà normali bħala persuna u għalhekk jiena qiegħed hawnhekk fostkom illum bħala membru tal-Parlament imma wkoll bħala missier u Mr. Content u anki eh, raġel mizzawġ. Jiena għandi għanna qed ngħixu zminiet kompletament differenti fil polonia Għanna skejje speċjali li jagħtu għajnuna li tfal li huma l-iktar ta' sfida u għandna skejjel ta' integrazzjoni li jippruvaw jgħinu l dawk it-tfal li jeħtieġu integrazzjoni permezz ta' għajnuna u ehm, edukazzjoni fil-grupp. Mil-samilux kanna sistema tajba ta' għajnuna individuali, għatfall eh, bżonnijiet speċjali persuni b'dizabilta fil-kontest ta' tfal ta' l iskejjen U ma' jistax nifema għaw waħda bidlu għadi biex issa ma' tistax inti eh, għal xi uħut għaxiftit ftit mit-talim illi jingħata l-tifel u tifla diżabbli fl-istess klassi ma' studenti l-oħra u li tul is-suġġetti li jeħtieġu mbagħad għajnuna individwali din qed tingħata fuq il-suppost fl-iskola nifisha eh, fil-binja tal-iskola biex bekk il- persuna diżabbli mhux qed tiġi eskluża mit-tfal oħrajn u li jistgħu jikbru bħal ħaddieħor ikunu dipendenti. Allura din il-possibilità neħiet issa minn dawn it-tfal li tant għandhom bżonn, dawn jista' biss jirċievu tagħlim id-dar u dana jiżolhom u Iġeluwa meħossom li huma persuna ta' kolita baxxa. Eh, Il-talim fid-dar Eh, ħafna drabi m'għandux għandek appoġġ tajjeb għax huwa fi skola biss ta' minn qiegħed dar jista' jgħinek l-iskejja skola tik iktar opportunità ġifieri kieġobkom. Ħudu passi kollha meħtieġa. biex tippruvaw tikkonsidraw l-argument tal-petizzjonant il-ksur tal-liġi internazzjonali u u wkoll għal dawn l-ammont ta' tfal kollha li għandhom żonijiet speċjali qed tikber kull ma jmur, kif fil-Polonja kif ukoll fl-Ewropa, u fuq skola massiva tikonna iktar u iktar tfal kull ma jmur dejn il-ħtiġijiet speċjali ħabba l-awtiżmu, ħabba l-xirtu mart, anki l-mart rari. Musta nkunu nistgħu intuha majnuna sakemm ma nejnu dawn it-tfal fil-Polonja biex ikonna sistema li kienet qed taħdem tajjeb fil-prattika u dan huwa l-appell tiegħi lejkom.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 jibdew dawn l-strikes eh, nazzjonali. Fejn hemm l-allima tal-gvernijiet lokali u l-ġenituri jaqblu ma' din l-azzjoni ta' strikes fil-Polonja. Waħda mill-bidliet li waslet għal waħda mill-strikes kienet dak li qed nitkellmu fuq illum. Ir-regoli l-ġodda li daħlu mill-gvern jagħmluha possibbli għal għat-tfal diżabbli ma jagħmluhiex possibbli għal dawn it-tfal li jitalmu fl-iskola. Dina diskriminazzjoni. Minflok jiġu meqjusa bħala li għandhom ir ta' valur kbir fis-soċjetà u għalli aħna qegħdin nagħlquhom fid-dar tagħhom u ehm, noħdulhom kwalunkwe opportunità ta' integrazzjoni. Din hija diskriminazzjoni ċara u ma nix nifqu nitkellmu dwarha. Diskriminazzjoni li żgur li għandha bżonn l-attenzjoni tagħna. Imma għandha bżonn l-attenzjoni wkoll tal-Kummissjoni, tal-Gvern u l ministeru Importanti li aħna nitolbu l-ispjegazzjoni mill-awtoritajiet Pollakki u nitolbu soluzzjoni sistematika għal din il-problema. Il-qabel ir riforma kif imġiet imsejħa kellna sistema fejn kanna najnu lil dawn il-persuni, dawn l-istudenti b'dizabilità. Ġifri ħana għanna bżonn nerġgħu morru l-ura din il-sistema u eh, namlu l-pressjoni fuq l-autoritajiet pollak. Il-Kommissjoni għal gwardjan tal-Liġi Ewropea fejn qed ngħidu li diskriminazzjoni bħal din m'għandix tiġi eh, m'għandix tiġi aċċettata. Issa fil-belt ta' Gdansk fil-Polonja mm, mm, numru ikbar ta' studenti li ma meqjusa bħala mhumiex adattati għas-soċjetà. Din il-problema mhijiex biss fi Gdansk jew fil-Polonja biss, imma hija problema fl-Ewropa kollha. Għalhekk, għandna nippreżentaw programmi għall-istati membri biex il-ħtiġijiet ta' dawn l-istudenti eh, nilħquhom. Inkella ħanħolqu problemi oħra li jkunu anki ta' pis għas soċjetà kollha kemm hija għalhekk jiena naqbel miegħek, President, ħanżommu dawn iż-żewġ petizzjonijiet miftuħa, ħanappellaw lill-Kummissjoni sabiex t tweġiba minn miktub nitolbu wkoll lill-awtoritajiet Pollakki nitolbuhom spjegazzjoni min-naħa tagħhom u noħorġu bi programm speċifiku biex nżommu dawn il-problemi. Iva, eh, għanna ħanżommu il-petizzjonijiet, ħanbatu l-litra lill-Kummissjoni l-awtoritajiet Pollakki u aħna għabbażi ta' dan id-diskussjoni nitolbu għal pożizzjoni tagħhom. Grazzi, issa ngħaddu għal petizzjoni 730 ġejja mill-kwistjoni ambjentali fl-Italja. Nixtieq nilqa lil Salvatore Alice mill-Italja. Merħba, nadilek il-kelma l-ħames minuti. Grazie Presidente. Grazzi, Sur President. Jena għedawnek biex nġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni għal proposta leġislattiva dwar il-park ta' Monte Marcello Magrevara. L-ideja hija illi eh, jiġi abolit parti minn dan il-park dan imur kontra l-interess tal-ċittadini li benefikaw minnu u għalhekk ser jiċkien dan il-park ta' Magravara fit-tweġiba li rċivejna mill-Kummissjoni għalulna għaluna tajjeb illi s-sit mux ser jiġi um, imbabas blebda mod jekk mux um, minħabba proċedura kif suppost tal-Unjoni Ewropea dan huwa minnu iżda nfakrukom x'inhi r-realtà ta' din is-sitwazzjoni speċifikament tar-reġjun tal-Ligurja. Ejja nżommu f'moħħna artiklu 2 tal-direttiva 92-43 illi tgħid li skont din id-direttiva qed jiġru kkonsidrati l-bżonnijiet kulturali, ekonomiċi kif ukoll il-partikolaritajiet reġjonali u taż-żona. Is-sitwazzjoni f'Ligurja hija kritika ħafna għaliex wara li reġgħu inqasmu l provinċi l-abbozz ta' liġi illi qed jitlob illi dan is-sit jibda jiġi jaqa taħt responsabilta ta' reġun ieħor, ir-reġun illi kieku ser jaqa taħta, taqa taħta l-ġestjoni tal-park, m'għandix din is-seta u l-possibilità li tagħmel hekk. Walek aħna naħsbu illi din il provinċa l-ġdida ma tistax tagħmel ġestjoni għal sit illi huwa partikolarment importanti għall-Unjoni Ewropea, għalhekk ma jistax eh, iħares il-biodiversità illi aħna għandna l-interess illi nħarsu nifsuha. Barra minn hekk fl-abbozz ta' liġi qed nagħmlu referenza wkoll għal blit u rħula eh, parti minn din il-provinċja li wkoll jista' jkollhom ir responsabilta tal-ġestjoni tal-park. Iżda jekk il-park wara l-bidla tal-2014 mhux eh, il-ġestjoni ser tinbidel, jekk aqas il-provinċja m'għandha din is-seta li tħossib il-park, aħseb wara kemm ser ikollhom din is-seta il-bliet u l-irħula fil-provinċja. Nidispeċina li l-park Monte Marcello Magre, Magra Vara li huwa partikolarment eh, importanti għal ġid kollu tal-Unjoni Ewropea tassew jixraqlu illi jiġi ġestit u mħares hekk kif suppost. Nasbu wkoll illi hemm bżonn anke fid-dawl ta' dak li hemm f'artiklu disa' ta' direttiva Habitat illi l il kummissjoni tal-Unjoni Ewropea ehm, terġa' tqis eh, dawn l-aspetti kif tas-sik kif ukoll il-mudell ta' ġestjoni aħna nappellaw biex il-Kummissjoni tkun tista' tintervjeni b'xi mod jew ieħor biex bekk ma nġarbux dan il-periklu, periklu li huwa imminenti ħafna għaliex eh, fil-reġjun ta' Ligurja ix-xejriet huma negattivi ħafna viżavi il-ksur tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u ma jirrispetta, mux qed jiġu rispettati kif suppost il-liġijiet li huma favur il-flora u l-fauna. Infakrukom ukoll aħna prezentajna petizzjoni oħra f'dan il-komitat. Petizzjoni li tisħa fuq eh, l-implementazzjoni tal-liġi u li tisħa fuq il-fatt illi qed jisiru interventi biss li huma strettamenti relatati mal-SIC. Aħna nistgħu wkoll nisħu fuq xi każijiet oħra fejn ir-reġjun Ligurja ma rrispettax il-liġi ta' liġijiet tal-Unjoni Ewropea mod partikolari rigward il-mizbla 8-6 pe minħabba il-magra, situazzjoni ta' magra, minħabba id-djar u koll, u għek tiġi interrotta il-petizzjonanta. Grazzi, Sur President. Sur President. Uh, from... Jena, issa nitolbu nitlob il marco Sipriani mill-Kummissjoni għal 3 minuti. Grazzi, President. L-informazzjoni li rċivejna sissa mhux qed ibidlu l-kummenti li saru qabel mill-Kummissjoni. Aħna nifmu illi din il-proposta għadha ma ġietx adottata, imma anke li kieku ġiet adottata mhux se tibdel l-obbligu l-obbligi legali għal sit ta' Natura 2000 minħabba li l-parks reġjonali u riservi naturali u postijiet protetti għandhom status differenti minn dak tan natura għalfejn. Dawn ġew stabbiliti esklusivament taħt il-liġi reġjonali u nazzjonali ġew stabbiliti għal raġunijiet differenti bi gradi differenti ta' protezzjoni u ħafna drabi mhumiex stabbiliti biex jimmiraw l-istess tip ta' abitati jew speċi eh, kif huma mirati fin-netwerk tan-Natura 2000. Meta jkun hemm duplikazzjoni ta' sit ta' Natura 2000 u ż-żona protetta nazzjonalment, id-direttivi tal-Unjoni Ewropea eh, eh, ħajapplikaw fuq is-sit sakemm m'hemmx dispożizzjonijiet iktar stretti taħt il-liġi nazzjonali. Jekk dawn id-duplikazzjonijiet jitneħħu pal pereżempju il park reġjonali ehm, jiġi abbollit, id-dispożizzjonijiet nazzjonali xorta ħajabqgħu japplikaw għal sit ta' Natura 2000 meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tas-sit mid-degradazzjoni jew Eh, li fixklu l-ispeċijiet eh, li jgħixu hemmhekk. Meta nitkellmu fuq il-miżuri u anke l-evalwazzjoni kif suppost tal-proġett li jistgħu jaffettwaw is-sit ta' natura fejn. U allura huwa għaffidejn l-awtoritajiet Taljani biex jiżguraw illi il-managers tas sit għandhom biżżejjed rizorsi biex eh, jimplementaw u jinforzaw dawn id-dispożizzjonijiet. Grazzi. Nirringrazzjak. Yes, uh, Madam Evi, three minutes. Senjura Evi, tlet minuti jekk ma jimportax. Iva, grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l ewwel qabel kollox lill-petizzjonanta, uh, nixtieq nirringrazzja wkoll lill kummissjoni Ewropea għall komment tagħha, għalkemm jiena personalment naħseb li hawnhekk qed nippruvaw b'mod ċar inxejnu il- miżuri illi diġà jeżistu biex aħna nipproteġu id-żoni illi għaw taħt il-kappa tad direttiva għal safar l-direttiva Habitat u għalhekk is-siti li għaw taħt il-kappa ta' Natura 2000. L-istrumenti li diġa' jeżistu biex nħarsu eh, in-natura f'waħda minn dawn iż-żoni fl-Italja illi l-iżjed għandha bżonn illi tisħaq fuq eh, il-wirt ta' biodiversità li jeżisti, naħseb appuntu illi din hija ġennata u m'għandniex aħna natuha widen. Eh, aħna nħallu din il-petizzjoni miftuħa, nitlob illi tintbat itra bil-miktub lill-Ministeru tal-Ambjent biex narfuh b'dak kollu li qed isseħħ fir-Reġjun tal-Ligurja u għandna nibatu wkoll itra lill-Reġjun tal-Ligurja wkoll għalix naħseb illi il-bicċa xogħol eċċellenti li qed issir bħalissa biex eh, nelbu il-miżuri taksur meta id-direttiva Abitat u d-direttiva għalla safar ikunu qed jinkisru f'żoni oħra fl-Italja illi grazzi għal Ministru Costa, il-Ministru tagħna tal-Ambjent, tassew issa qed Eh, jaraw titjib. U għalhekk dan it-titjib li qed issir f'ċerta bnadi tal-Italja m'għandhomx jiġu mxejna mill-azzjoni li qed tittieħed li qed issir fir-reġjun tal-Ligurja. U għalhekk jiena nissuġġerixxi li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa biex niżguraw li dak li huwa protett bħalissa mid-direttivi tal-Unjoni Ewropea jibqa' jkun protett anke fil-ġejjieni biex bekk nilħu dawk il-miri, miri ċari, illi nsibhom fis-seba' programm AFAS eh, għal ħidma favur l-ambjent kif ukoll mill-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal biodiversità. Dawn huma l-miri li aħna wedna li ser niksbuhom u għandna niksbuhom permezz ta' azzjoni konkreta fuq it-territorju. U għalhekk jiena nitlob li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Eh, Grazzi ħafna lil kulħadd. Jiena. Naċċetta l-pożizzjoni tas Sur Sipriani, grazzi tal-preżentazzjoni. Sinjura Liċ, eh, Sinjur Salvatore, naħseb li din hija kwistjoni importanti, ħan nistennew id-dialogu wara u nħozom il-petizzjoni miftuħa u għan nitolbu lill-Kunsill Reġjonali sabiex għatuna il-pożizzjoni bil-miktub min-naħa tagħhom imbagħad ħajbqa jkollna eh, diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Taċċetta? Nirringrazzjak. Issa, fadlinna 6 minuti għall-aħħar petizzjoni tal-lum. Il-petizzjoni 98 ta' Sur Alberto Cirio mill-Italja. Kollega. No, jekk jogħġbok żomm ħin għax ma tantx fadlilna ħin. Jiena nirrakkomanda li din ħalwa miftuħa. forsi ma nasibx tagħmel sens li nitlob li tlet esperti tal-Kommissjoni biex jagħtuna pożizzjoni tagħhom eh, f'żewġ minuti jew tlieta. Ġifieri tistgħu tagħtuna t-tweġiba intom issa mbagħad wara jkun hemm id-dialogu wara l-elezzjonijiet. Jiġifieri issa għandek erba' minuti għal preżentazzjoni tal-problema. Ġakju pekni, Mr. President. E, grazie ancora più veloce. Grazzi, jina ser nżom iżjed fil-qosor minn erba' minuti għax dan huwa suġġett li nafuħ nafuħ sew barra minn hekk din il-petizzjoni ġiet eh, prezentata fi żmien ieħor. Eh, għaliex meta aħna ressaqnija din il-petizzjoni minn dak iż-żmien law l-affarijiet inbidlu ħafna. F'dak iż-żmien eh, konna blukkati anke l President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Tajani, żar is-sit ta' kostruzzjoni tal-TAV għaliex kieku jitimbena din il-ferrovija ta' veloċità għolja mhux biss taqqat lil Turin ma' Lyon, iżda taqqat ukoll l-Ewropa kollha kemm L-sitwazzjoni nafuha kif inhi, illum finalment ġew ippubblikati ehm, il-talbiet għall-appalt, jiġifieri l-affarijiet mixjin il qudiem u għalhekk naħseb jagħmel iżjed sens li nissimgħu lill-Kummissjoni, mbagħad forsi jekk ikolli xi minuta nikkonkludi fl-aħħar. Are you sure you are an Italian? Zgur Taljan inti. Għalix, vera zamejt fil-qosor. Fadlina l-aħħar 3 minuti, 4 minuti għal-kommissjoni. Grazzi ħafna tal-li ħallejtulna tliet minuti lill kummissjoni sabiex nitkellmu fuq dan is-suġġett importanti. Iva, is-sitwazzjoni kienet waħda dinamika f'dawn l-aħħar tliet ġimgħat u dak li nista' ngħidu l-istadju l-Kummissjoni tista' taqbel bi sħiħ il-proġett ta' bejn Lyon u Turin għaliex dan huwa part integrali mir-regolament NT fuq il-regolament tal Connecting Europe Facility u ġin ġiet identifikata bħala sezzjoni ta' priorità fil-kuntest tal-network TNT u l korritur tal-Mediterran. Il-proġett huwa marbut ma' ftehim bilaterali bejn l-Italja u Franza. Il-proġett huwa importanti ħafna għall-kultur tal-Mediterran il-funzjonament tiegħu jiddependi minn dan il-proġett ta' bejn Turin u Lyon u minħabba d dimensjoni tal-mina u l-kontribuzzjoni tal-ambjent il-kostruzzjoni state of the art meta nitkellmu fuq is-sigurtà, l-effiċjenza tal-operazzjonijiet u eh, l-impatt potenzjali ambjentali il-Kummissjoni tista' taqbel mal-proġett tal-lotja tal-Connecting Europe ta' 500 miljun euro il-Kummissjoni Ewropea tista' taċċetta deċiżjoni tal-11 ta' Marzu mit-tielet bord ta' diretturi meta nitkellmu fuq it-tnedija e, e, tal-proġett proċeduri ta' xiri pubbliku, ġifiri proċeduri bħalissa huma għaddejjin u aħna bħala kummissjoni naċċettawhom. Grazzi. Nirringrazzja l-Kommissjoni. Mela, nżomma miftuħa tajjeb, aċċettabbli għalik u imbagħad nistennew l-iżvilupp li jmiss fuq din il-kwistjoni. Sì, credo che Iva, l-għanet nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni il-petizzjoni għanda lan illi titlob lill-Kummissjoni illi tgħidilna x'inhu l-ispejjeż, x'inhu l-konsegwenzi negattivi jekk din il-ferrovija ma timbenix. Jiena naħseb li l-ferrovija trid timbena hija essenzjali mhux biss għal-ġejjieni ta' Piemonte, ir-reġun ta' Turin, iżda għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hija għalhekk jiena iva nħeġġeġ illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa bħala ġest simboliku biex aħna nuru li aħna qed insegu din l-inizjattiva li tanti importanti għal ġejni tagħna. So thank you very much. Nirringrazzjakom. Mela nżommu petizzjoni miftuħa u nistennew il-pożizzjoni bil-miktub tal-Kommissjoni. Mela, sinjuri, ma nafx jekk għandi xaħbarijiet tajbin jeżjena. Imma dak kollox għallu. Dak kollox għal dawn il-ħames din li għaddew, nirringrazzjakom ta' kollox